Dalodu u l-persuni l-oħrajn tal u l-Viċi President laqas setaw jiġu għalek jina ħammexxi dal-ħodu. Men allura tixtieq titkellem? Appreciate very very much that. Irrid ngħid li napprezza ħafna li jinti għedawnek, hawnhekk, imma jiena ħan protesta b'mod qawwi li il-laqa tal-gornaturi ġiet posta minħabba li jekk inkomdu għal-president jimma nistax inkun hemmhekk wara l-offsenar. Jiena naħseb għandna nżommu ma li pjanar li ikonna qabel. Irridu li daħlu rrid li daħluha fil-minuti li mhux aċċettabbli illi hekk il ġunota ta' qabel taqbad u tbiddilha għax ma jkunx komdu għal-president li tkun hawnhekk għasli kiku kien il-ġemma ta' qabel. ta ħafna, madba ħafna fuq dil-kwistjoni. Nu transmetru. ħanaddu l-messagġ tija, imma ovvjament din ħagġa li ma tiddependix minn jena xirrit jew marriċ. Hemm ċertu tibdiliet għal għatallu, li tudu nota taħħom, għanibdew il-ħidma tagħna bil-preżentazzjoni tas-Sur Diamandoros il-Medjatur Ewropew tagħna fuq rapport annwali tiegħu ta' attivitajiet tiegħu l-Ombudsman dan. Għanna s-sur deċiva rapporter tal-grupp u din daqta tasal u għalek li aħna stennejna netfa. Minħabba li jem xie punti tbidlu fil-fat edha naqra tard. Imbagħad għandna l-preżentazzjoni tar-rapport speċjali tas-sur Diamandouros, Sinjura Paljedili, mill-grupp SD ġiet maħtura rapporter. Il-punti 6-7 ġew posposti il-punt disa li għandu xaqsa mal-ġbir ta' informazzjoni f'kampanja. Eh, ser nagħmlu il wara l-ofsinar wara l-punt 14 għal-ħabta tal-4 nofs. Il-punt 12 eh, ġim ressaq mis-sur stakwel il-Parlament Ewropew tiġa ta' l-appoċ tiegħu fuq eh, il-kwistjoni tal-Lloyds u id sirġi ġimalu. Tajna l-appoċ tagħna l-ex petizjonant li, kienem kien hemm qabel. Però minnaħat tal-Kummissjoni Ewropew u l-Istat Membru kwistjoni Hemm ċertu affarijiet ġodda li ħarġu l-petizzjoni tas sur Stockwell ħaj jisafqu daw l-affarijiet. Allura tajb li nisimgħu wara l-offsinar. Imbagħad għandna il-rapport tas-Sinjura Geringer. Sorry, did you also now postpone the Lloyd's case to... Il-kas tal-Lloyd's ma nistaġi postpostar wara l-offsinar ukoll? Oh, I hope not. Nispera li le. No, no, si smetta. Le, le, le, dal-ħodu, skużani dan. Dal-ħodu ħan iċċetta dak il-punt. Mela, l-lum wara l-ofsinar wara laqat tal-koordinatur li ser jissir bejn is-satejn u nofs u tlieta. Ser ikun rappresentazzjoni tar-rapport fuq il-dritt u l-proprjetà. Xi stati membri ġodda u pajizi kandidati wara għatta petizzjonijiet li aħna irċivejna fl-aħħar leġislatura fuq din il-ħaġa. L-atta si differenti ser ikunu hawnhekk u ħaj intervjenu fid-diskussjoni mod partikolari s-sur Paradjas u s-sur Firmejer, il-Viċi President. Sa fid ta' dawn il-bidliet u dawn l-ispjegi li tajtkom, aħna ħanaddu għall-adozzjoni tal-aġenda. Taqblu? Naf li isni qed nimponija fuqkom mela allura nistgħu nqiswa bħala lija tajba. Irridu dal-għodu naraw kif nirranġaw kif nistgħu. Mela ħanaddu Assur Diamandoros, grazzi tal-li dal-ħodu ġejt fostna, għan nisimaw kal-prezentazzjoni tijak tal-rapport annuali tijak, grazzi. Grazzi ħafna, Signora President. Jiena u għal-pjaċir tiegħi li għeda hawnhekk u uh, kontentu ukoll inti qed nixxi din il-laqgħa hawnhekk fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet. President, membri onorevoli. Nixtieq nirringrazzjakom għal din l-opportunità li indirizzakom fuq ir-rapport annwali fi għas sena 2009. Il-rapport jinkludi ċifri l-eni statistika u materjal ta' sfond għandu xaqsam ma' l-elementi li nerċivejt mit-ċittadini, kumpaniji, NGOs, assoċjazzjonijiet u oħrajn fl-2009. Il-rapport għaddejtu l-President Buzek nar 16 april. Dan il-rapport ovvjament huwa l-ewwel rapport annwali li jien dilunu li nippreżentalkom minn mintu il-Parlament għan il onur li jirġa konferma il-kariga tiegħi f'jannar. Jiena napprezza ħafna fiduċja tal-Parlament f'xogħli u niżgurakom li nser inkompli naħdem f'kooperazzjoni fil-qrib ma' dan il-Kumitat sabiex inkomplu għaddejn bil-mira tagħna biex li ċittadini Ewropej nagħtuhom l-aktar benefiċċji possibbli skont iġittijiet li għatu għam trattati tal-Unjoni Rina stħarriġ fil-menti fuq mal-amministrazzjoni fil-istituzzjonijiet Ewropej u fil-korpi Ewropej. Il-mal-amministrazzjoni tiġbor kull inġib amministrativa f'ira jew kif mis suppost, per eżempju, las li duma jasal għal proġetti Ewropej jew inkella rifjut li joħroġ xi dokument jew inkella li tingħata xi informazzjoni jew inkella tibgħat it-trauma tiġi jibda tweġiba. Id-deċiżjoni tiegħi merbtux legalment, mhux bħad deċiżjonijiet tal-rati, però nuża s-seta ta' persważjoni tiegħi biex nasal għal soluzzjonijiet bonari ħalli tingħata ġustifikazzjoni. Is-servizzi tiegħi allura jistgħu jkunu aktar flessibbli u jaħdmu mod aktar rapidu mill-rati. U punt importanti għal dawk li u l-ilmenti, is-servizzi tagħna huma b'xejn wara l-interventi tal istituzzjonijiet u l-korpi Ewropej ħafna drabi ħalsu l maxijiet taw il-ħlasijiet, sewwew l-inġustizzi u tamew l-diskriminazzjoni. Fl-2009 jien irċivejt 3098 l-element minn ċittadini, kumpanija, assoċjazzjonijiet, NGOs, uffiċċji reġjonali u oħrajn. Dan huwa kważi 10% anqas il-menti meta nqablu ma ċifri li kena fl-2008 forsi sorpriżi li tisimgħu illi jiena ngħid illi dan it-tnaqqis jiena naraħ bħala ħaġa li tqawwi qalbi, però nispjegalkom aktar l qudiem jiena nagħmel kull sforz biex nejnu l-kull minn resalment, anke jek ma tara raffet ma jkunux taħt il-mandat tijaj. Fjanar tal-2009 jena nidejt gwida interattiva fuq il-websajt il-ġdida tijaj li għaccessibli fil 23 lingwa kollha tal-Unjoni Ewropea. Din il-gwida għandalan l mentiris u lejn il-korpi li jkunu qegħdin fl-aħjar eh, għada biex jgħinuhom fis-servizzi tiegħi jew fl-istati membri fuq livell nazzjonali, reġjonali, jew inkella resqom lejn is-solvi biex solvi kwistjoni transkonfinali. Bejn il-5 ta' Jannar u l-aħħar tas-sena tal-2009 il-gwida offrit għajnuna lil 26.000 utent. Issa ċifra hija ta' 33.000 utent. 1113 restaqni qoddim il-Kumitat tal petizjoni tal-Parlament. Dan kien it-tielet l-aktar par il-komuni li tajna. L-attalmenti li trasqu qoddimi rifletti il-fatt illi wieħed jigwadanja minn dan is-servizz qed eh, jgħin biex iċ-ċittadini ikunu jafu eżattament fejn għandhom ir u talba. Għana ma nisottovalutaw kemm huwa importanti li ċ-ċittadini nigwidawhom l aktar korp adattat biex jitratta l-kwistjoni tagħhom il-bidinet ħalli ma jkunx hemm frustrazzjoni u ħafna dewmien meta dawn jiskopru li l-mentres u għam dim l-istituzzjoni zbaljata. Dan ifisser ukoll li l-menti jiġu solvuti malajr u mod effettiv hekk iċ-ċittadini jkunu jistgħu għawdu minn dritt taħt drittijiet Ewropej, taħt il-liġi Ewropeja. Aħna għalhekk rajna li l-istituzzjoni tagħna tista' tgħinha ħjar li ċittadini minħabba li naqqasna l-atta tal-bit li jersqu Eh, qoddimna illi ma nkunux nistgħu naċċettawhom. Bek dawk li nistgħu naċċettaw nittrattawhom aħjar. Jina nemmen illi bil-gwida interattiva iċ-ċittadini qed jiksbu servizzi mtejjeb minn għandna. Fl-2009 l-uffiċċju tiegħi għala 318 l-inkjesta ħafna minnhom 70% tlestew sa sena. Aktar minn nofs 55% tlestew fi żmien tliet xhur. Bħala medja l-inkjesti ħadu disa xhur biex jitlestew. Ħafna mill-inkjesti kienu jikkonċerna l-Kommissjoni Ewropea u mbagħad il-Parlament Ewropew, l-EPSO u l-Konsil. Jiena kontent li nara li fl-2009 56% tal-investigazzjonijiet kollha jew ġew solvuti jew inkella waslu soluzzjoni bonarja. Dan huwa titjib kbir fuq l-2008 fejn l-percentaċ ekwivalenti kien 36% f-35% jien ħriġt kumment kritiku. Darbohra dan huwa titjib daqqas meta nqabluh ma l-2008 meta ħriġt kummenti kritiċi fuq 44 każ jew fl-2007 fejn ħriġt 55 minnhom Eh, dan it-naqis li kull ma jmur u aħbar tajba, ma xorta għatem wisq. Dwar ġew l-elementi, l-membri jistaw jisipu dettalji tal-elementi tagħna skont kull pajjiż fir-rapport annwali u fil-mappa u ċifri li hemm fl-aħħar paġna tal-istampa ġenerali li nittama li kollandkom fil-lingwa tagħkom. Meta istituzzjoni ma timxix ma' rakkomandazzjonijiet tijaj f'każijiet li għajmu kwistjoni fundamentali ta' prinċipju nista' noħroġ rapport speċjali lill-Parlament. Fl-2008 jena bat l-Parlament rapport e, ek pal dan dwar diskriminazzjoni għabazi tal-età fil-Kommissjoni. Jena apprezzajt ħafna li dan il-rapport ġi trattat mill-Komitat Eh, malajr kien hemm ir-rapport tal-Sinjura Martina Fess li ġie adottat fl-2009 indirizza dal kustjon li jiena għajjem. Fl-aħħar tliet snin jien għamilt ħafna sforzi biex inqajjem kuxjenza dwar is-servizzi li jiena nista' noffri lil kumpanija, assoċjazzjonijiet, NGOs, awtoritajiet reġjonali u gruppi oħrajn fil-mira. -fil Jiġifieri l kull min huwa involut fil-proġetti Ewropej fil-programmi Ewropej li għandu xasan direttament mal-amministrazzjoni Ewropea fl-2009 żidna l-isforzi tagħna biex nilqu l dawk li jista' jkollhom xi ilment l-organizzajna firxa ta' avvenimenti mal-NGOs, gruppi ta' interess, negozji u think tanks. Dawn l-attivitajiet biex nifqu lin-nies flimkien ma' rizultati tajba li ksibna l-dawk li resqulna l-elementi, waslu biex eh, xol tal-ombudsman eh, jkun msemmija ħafna fil-medja fil-fatt kien hemm żieda ta' kważi 80% ta' fejn issemmew eh, servizzi ta' Aħna rridu naraw ukoll illi iż-żieda fil-, fil fi xogħol li għamilna para riżultat ta' dan ix-xogħol. Aħna wkoll ħdimna ma' networks oħra li solvu disgwiti bħal bħal pereżempju Europe Direct u Solvit. Fl-2009 l-aktar kwistjoni komuni kienet inqas ta' trasparenza fl-amministrazzjoni Ewropeja. Din l-allegazzjoni kienet tisab 36% tal-inkjesti kollha kienet inkludi kol rifjuz li joħorġu dokumenti tipi oħrajn ta' mal-amministrazzjoni li qed ikkonċerna l-assijiet li jaslu tard tal-proġetti Ewropej nuqqas li għet jimxi sew ma' kolħat busta seta u zbali proċedurali. Għanatikom eżempju fuq li l-ħar kategorija kritikajt l komissjoni tal-li ma mliċ kif suppost. Ma laqa li kien hemm ma del meta kien hemm allegazzjoni ta' antitrust minn Intel. Intel eh, għamlu inkjesta x'qalu illi din il-laqa kienet tikkonċerna kwistjoni illi kienet eh, tikkonċerna kas li jkun għaddej. Allura jena dal-proċeduri kolli jkunu dokumentati kif suppost u għabit ħassib li rajt fil-rapport il-percentaċ kbir tal-menti li xorta dan riċivu fuq eh, nuqqas ta' trasparenza. Amministrazzjoni Ewropea li tagħti kont ta' xogħla hija ewlenija, ħaġa importanti biex ikun hemm fiduċja minn taċ ċittadini. Jiena minn naħa ħan kompli nisaq fuq id-dritt fundamentali li jkun hemm aċċess għad-dokumenti kif hemm fl-artiklu 42 tal-Karta l-artiklu 15 tat-Trattat fuq it-ħadim tal-Unjoni Ewropea. U jiena ħan iżgura illi id-dritt li wieħed resaq każ qudiem l-Ombudsman u ressaq petizzjoni qudiem il-Parlament Ewropew l-artikli 43 u 44 rispettivament fil-trattat ikun javbjon kulħadd ħalli ċ-ċittadini jkunu jistgħu ifittxu rimedju. Hemm inizjattiva biex saħħaħ id-demokrazija u sem ta' ċittadini, l-inizjattiva ta' ċittadini Aktar kmini din is-sena jiena ressaqt proposti speċifiċi fuq kif din l-inizjattiva ta' ċittadini għandha taħdem fil-prattika. Dan għamiltu fil-konsultazzjoni li kien hemm. U importanti nanticipaw li jistgħu umu eh, fit tħaddim ta' din l inizjativa b'mod partikolari f'affarijiet li jikkonċernaw il-menti li jitrasqu għoddim l-Ombudsman billi ndirizzaw dal kwistjonijiet t qabel u billi nipproponu wagġibiet effettivi għandilan li nipproponi amministrattiva amministrazzjoni tajba minnaħat tal-Kommissjoni Ewropea u għek nkun nista' nikkontribwixxi li dan l-istrument jaħdem tajjeb ċittadini wkoll konħan nipprova nara illi l-assoċjazzjonijiet li jirrappreżentaw liċ ċittadini u s-soċjetà ċivili jigwadanjaw mid-dispożizzjoni tir ġodda ta' trattat dak imxassam konsultazzjoni, dialogu u l-opportunità illi jisemmaw leħinhom pubblikament u jkun hemm skambju ta' femiet. Il-diskussjoni li hemm fuq ir-regoli li għandu xaqsu mal-aċċess Eh, għad-dokumenti huma importanti biex jitejbu l-trasparenza. Eh, għal dak li ma segwax din id-diskussjoni, rrid ngħid li l-Kummissjoni proponiet bidliet fir-regoli ma mal-aċċess għad-dokumenti li fil-fema tiegħi ser iwaslu għal aċċess għal anqas mhux aktar dokumenti f'Marzu tal-2009. Parlament adotta rapport Cashman illi daħal ħafna mill-punti ta' ċassitja f'dan il-qasam u seħ il-Kummissjoni biex tbiddel il-proposti tagħha. Nittama li il-proposta tal-Kummissjoni tinbidel ħalli nofru l-aktar aċċess kbir possibli ċittadini u partijiet interessati oħra. Qasam ieħor ta' tħassib għandu x'aqsam mal-problemi illi l-Kummissjoni qiegħda tiltaqa' magħhom biex tħallas il-kontijiet finom ma' partijiet terzi, par eżempju il kontratturi Dan l ħar jien arċivejt aktar minn 30 il menta ħlas li ma wasalx minn NGOs, ċentri ta' riċerka, assoċjazzjonijiet u organizzazzjonijiet oħra fl-2008 jien għamilt inkjesta fuq din il-kwestjoni li konfermat li kaj li sar progress matul dawn l-aħħar snin ħlas li ma wasalx finu għadu problema serja fil-Kommissjoni. Fil-fat, daw minn et eh, jolqot aktar minn minn 20% tal-kazijiet, kas minn kull ħamsa. F'Marzu tal-2009 allura jien għamilt inkjesta ta' segwitu biex nara x'miżuri tiedu mill-Kummissja biex tindirizza din il-problema ta' dawn il-fil-ħlas. U rajt bi pjaċir f'April tal-2009 l-Kummissjoni nidiet inizjattiva ġdida li tikkonċerna il-mira illi ikun ħlas aktar malajr għal kontratti u l-proġetti tal-Unjoni Ewropea. Din hija ħaġa importanti għax jekk ikollok individwi, SMEs jew NGOs, dawn ikunu aktar vulnerabli minn ħadd ieħor u l-importanti li jkollhom il-ħlas. Sembru tal-2009 bħala kontribut għal riforma tar-regolament finanzjarju tal-Unjoni Ewropea jina sħaqt il-regoli għandhom jisul l-artiklu 140 tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali billi joffru gwida lill-uffiċjali fuq kif huma għandhom jiżguraw kemm ġestjoni soda finanzjarja u amministrazzjoni tajba. Per eżempju, regolament finanzjarju f'każijiet ta' eċċezzjoni għandu joffri l-asijiet ex creation. Bħala rimedju għall-inkonvenjenza jew id-dannu li jinħoloq mal-amministrazzjoni. Di reviżjoni ta' regolament finanzjarju ta' regolament finanzjarju qed toffri opportunità tajba biex il-miri tagħna fuq amministrazzjoni tajba nsarfuhom fil-prattika. Issa ħankellimkom fuq il-miri strateġiċi li kont kellimtkom qabel eh, fuqhom. Jiena ristutrat l-uffiċċju tiegħi biex għadu l-ċittadini fi 27 stat membru bi 23 lingwa differenti u naraw illi l-informazzjoni natu għal ċittadini fil-lingwa tagħhom. Jiena napprezza ħafna l-appoġġ illi l-Parlament fir-rwol tiegħu bħala awtorità budġetarja tani billi wieġeb b'mod pożittiv għal talba budġetarja tiegħi Eh, li għamilt biex ikun hemm ir riżorsi għal inkomplu nofru servizz tajjeb u dan laqgħat talba tiegħi u ndirizza fil-qafas tal-programm għal finanzjarju multianwali. Rajt ukoll li nżid l-isforzi biex eh, titejb il-kwalità ta' informazzjoni fuq drittijiet taċ ċittadini skont il-liġi Ewropea. Il-netwerk tal-Ombudsman Ewropew ħadem fuq dal affarijiet da jinkludi dan il-komitat, dan eh, jinkludi 24 l-uffiċċju differenti fit-32 pajjiż. L-istati membri pajjiżi applikanti flimkien ma' Norveġa l-Iżlanda u dal-aħħar ukoll waqf nuffiċċju fl-Iżvizzera. Dan jikkopera fuq bażi ta' kuljum fuq kif jiġu trattati l-każijiet u anke jkun hemm skambju tal-ħer prattika bejnietom permezz ta' seminars, laqat, eh, joħroġ eh, fuljet eh, regolari u servizz ta' ħbarijiet elettroniċi ta' kuljum. Wieħed mill-iskop ta' netwerk u li faċilita il-proċess ta' kif jgħaddu l-menti l-ombudsman jew il-korpi relevanti. Biex ix-xogħol tal-ombudsman ikun magħruf aħjar u biex nofru s-servizz lil dawk li jilmentaw fil-qasam eh, tal-ambitu, tal-Liġi Ewropea adottajna l-istqarrija fl-2007 tistgħu fuq l-website fil-lingwi kollha. Is-seba' seminar li kellna f'Ċipru fl-2009 f'April tal-2009 tana opportunità biex intejbu l-kooperazzjoni tana. Presidenti, għadni naħdem blada biex nizgura l-istituzzjonijiet Ewropej eh, fl-attivitajiet tagħhom kollha jqedu l-ċittadin fil-nofs, fil-qalba biex eh, jaraw illi u dan għamiltu billi rajt li kunem toġiba l-elementi u billi nħedġeċ pratika taba permesta ta' inizjattivi biex eh, nara li l-Kummissjoni timxi ma' din il-mira kemm jista' jkun jiena saħħa l-kuntatti mal-Kummissjoni kelli laqat mad-Diretturi Ġenerali tal-Kummissjoni u kif ukoll mas-Sekretarja Ġenerali fl-2009 adottajt dikjerazzjoni ta' missjoni għall-istituzzjoni u din tajtek. L-Ombudsman tal-Unjoni Ewropea id fittex li jkun hemm riżultati li ehm, joffru trattament indaqs f'dak li għandu xaqsa mal-elementi u qed jibni kultura ta' servizz. Għandu lan li jibni fiduċja bejn l-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea u ċ-ċittadini u jixtieq joffri l-aktar standards ta' kondotta tajba fl-istituzzjonijiet Ewropej. Jien għandi f'moħħi li noħroġ dokumenta strateġija li ser jifletti l-prinċipji u l-valuri li hemm f'din id-dikrazzjoni ta' missjoni se ikopru l-mandat ta' ħames snin kollu tal-Ombudsman. Xorta l-Ombudsman ma jistax jaħdem waħdu. Wieħed jiżgura li jkun hemm amministrazzjoni li taħdem kif suppost hija ħaġa li wieħed li jaħdem fuqha flimkien mal-istituzzjonijiet u l-korpi Ewropej li wieħed żomm il-wedi tiegħi li wieħed joffri mekkaniżmi adattati ta' rimedju wieħed jitgħallem mill iżbalji li wieħed Eh, jaħdem mod miftuħ biex ikun hemm l-iskrutinju mill-pubbliku. Dawn huma kollha l-mezzi importanti biex nibnu l-fiduċja min-naħa ta' ċittadini. L-att ta' każijiet li solvinju mod bonarju għalija dan qawwila qalbi għax dawn hawn affarijiet illi juru biċċar mod tanġibli kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet u l-ombudsman President bl u l-gwida tal-komitat ta' jina ser inkompli naħdem biex nibni fuq il-kizbit tal-aħar sena biex tassew naqdin l-mandat istituzzjonali tiegħi li ċittadini l-Unjoni Ewropea erba aktar li ċittadini u l-amministrazzjoni natija u ċuman. Grazzi. Merci. Grazzi ħafna l-Sur Diamanduros għal dan ir-rapport u għax-xogħol kollu li inti tagħmel u qegħdin inħossu li inti tħassib eh, u li tiegħek huwa il-ġit ċittadini tagħna u dak ukoll li aħna qed nippruvaw nagħmlu fih il-Kumitat tal-Petizzjonijiet nirringrazzjawk ukoll allura għax-xogħol eh, li qed u flimkien jina namlu dan għala ta' u koll u għetna naraw u koll li dan il-xol għet eh, jisir bħafna mħabba l grazzi li l-ek. Euh, euh, Naddu missa l-Komissjoni mena? Il-Sinjura Costa Rosa, mis-Sekretarja Ġenerali tal-Komissjoni, l-Odwa Tajba, L-odwa tajba l sur Diamandoros, grazzi għal prezentazzjoni tal-rapport tijek, tal-rapport annuali tijek. Kellimt ħafna fuq ir-relazzjonijiet mal-Kummissjoni. U għallura ta' xqed ħallili eh, ħafna marġni fejn nitkellem għax aħna naqblu mal-Partibija tal-Affarijiet li għadt. Minħabba l l-opportunità li nitkellem, nixtieq ngħidlek prosita li rġajt inħtart, anke jekk din saret fl-20 ta' Jannar imma il-proċedura bdiet qabel sew fl-ulju għaw s-suta s-sena ta' qabel tas-sena l-oħra. Nixtieq eh, nisħa li il-Kommissjoni għal klient ewlenija tal-Ombudsman Ewropew minħabba eh, natura nefissa tal-kompetenzi li hemm fil-Ombudsman u aħna kontenti wkoll illi l-atta il-menti mresqa fuq il-Kummissjoni naqas. U dan juri allura u kol sforz minnaħat tal-Kummissjoni biex eh, solvi l-kwistjonijiet mod bonarju, solvi d-dossiers eh, jekk kif tistaw tagħti tweġiba soddisfaċenti li min qadir saq l-ment. Aħna wkoll qegħdin biex nagħtu servizz liċ-ċittadin, liċ-ċittadini lill-stakeholders, lis-soċjetà in ġenerali. Dak għandu xaqsam eh, mal-affarijiet li konċernaw lili. Is-Sur Diamanduro siltaqa mal- segretarja mad diġi tagħna u ltaqgħu wkoll mad ma' diretturi ġenerali flaqa ta' is-sena l-oħra f'April kienet laqa li ħallet ħafna frott u wara ħriġna ħafna inizjattivi fid-dipartiment tagħna u kif qal Sur Ġamandorus din dawn affarijiet li ħafna drabi jikkontribwixxi jikkontribwixxu biex waslu l-messaċ id-diretturi ġenerali l rwol tal-Ombudsman Ewropew u illi noħol u nizviluppaw insaxħu kultura ta' servizz u mux culture of blame. Dan il-messaċ għadda sew u ntlaqa sew ukoll. Anke qed nirreferu għal rapport tal-2009 nixtieq ngħid illi s-sur Diamandolus ser jiltaqa' mal kolleġ din is-sena il-kabinetti tal-kolleċ għadhom ma ġew stabiliti sew ma nafx esattament meħa jagħmel xi, ġifieri laqa mista tkun ta' stand kmini l-aġenda bħalissa hija lija ħafna imma din il-laqa eh, ser issir din is-sena inwetkom illi ħassir din is-sena. Mela affarijiet oħra illi semmejt Nixtieq ninsemmi nirringrazzja għall-flessibilità tal-proċedura fejn jekk ma jkunx hemm tweġiba minnaħa tal-Kummissjoni bdejna nużaw il-telephone procedure. Din hija soluzzjoni rapida u nisperaw li nkomplu nużaw nixtieq ngħidlek prosit ukoll għal fatt li l-elementi qed jiġu trattati b'mod aktar malajr minn qabel u għapass il-qoddim. Għax ovvjament hija proċedura komplikata u tikkonsulta l-Kommissjoni matul il-proċedura, però hemm riżultati li qed joħorġu. Anke ta' min faħrek għal kuntatti ma' Solvit u l-laqat illi kellek Eh, ma' Europe Direct u Digicom nasib kienu importanti ħafna. Nixtieq u koll ħana raxrit najt, nisper ħarbit li ħarbit li il-kampanja ta' informazzjoni iva li inti għamilt. Emmek inkludejtu l-istati membri kollha u l-pajjiżi kandidati u uh, Kien hemm eh, stediniet ukoll biex eh, żidu l-parteċipazzjoni. Nista' nitkellem ħafna fit-tul fuq eh, dawn l-attivitajiet li għandu xaqsu mal-Kummissjoni, però ma rix noqgħod intawwal ħafna. Il-koll fimtu li għandna relazzjoni tajba mal-Ombudsman. L-Ombudsman huwa istrument li għandu huwa differenti minn dak li għandhom il rati Meta l-affarijiet eh, ma jimxux sew, għandu seta li jagħmel inizjattiva li jagħmel inkjesti fuq inizjattiva propja allura għandu mezz ta' kif eh, jara l-affarijiet fejn ma jkunux mexjin kif suppost u jara kif jista' jsewwihom permezz tal-ħidma tiegħu. Grazzi, grazzi ħafna għal dell-informazzjoni tajtna u tal-li Eh, u rejtna u kolli għandkom kollaborazzjoni tajba mal-ombudsman, ħaġa importanti għax eh, għal-ċittadini Ewropej meta xaġa ma tmur sew, eh, l-Unjoni Ewropej ma kienx qed timxi sew, allura biex intejbu l-istan tal-inatu hemm bżonn li il koll nofru servizz tajjeb liċ ċittadini Tixtieq terġa' titkellem sur Diamandoros? Fidejk, Senjura President, jek trid nitkellem wara, qegħdin niżel li qed jingħata hawnhekk. U biex ma nitkellem kull darba, nitkellem fl-aħħar biex ma nħidux fit-tul. Ehm, dak li qalet is-Sinjura Costa Rosa niżiltu mbagħad eh, wara li jitkellmu tnejn u tliet oħra nkun nista' nagħti reazzjonijiet tiegħi. Mena, il-Sinjura Nedel Xeva li rapporter tagħna, mbagħad il-Sinjura Oken u s-Sur Cashman Nihdu Nieħdu tlieta, imbagħad wara tkun tista' twieġeb. Merci Madame la Présidente, Monsieur Diamandouros. Grazzi, Signora President, Sur Diamandoras, grazzi għal din il-prezentazzjoni kompleta li tajtna kontenta wkoll li qed nisma' dawn il-kelmiet tal-Kummissjoni nixtieq ngħidlek prossi tal rapport annwali tiegħek tal-2009 nixtieq ringrazzjak għax-xogħol li għamil flimkien ma dan il-komitat, il-komitat tal petizjoni turit nisaq fuq din il-ħagġa xil-prezenza tijak il-lum imma kol segwitu tal-ħidma tagħna l-istituzzjoni twetta eh, fiħdan il-komitat tal petizjoni juri kemm dawn iż sessjoni l-Ombudsman u l-Parlament Ewropew u importanti li kollaboraw flimkien aktar u aktar minħabba li dan huwa simbolu tal-rappresentazzjoni diretta taċ ċittadini nixtieq nirringrazzjak għal din il-ħaġa. Nixtieq infakkar żewġ affarijiet l-ewwel net ma kellix l-opportunità li nagħmel din il-ħaġa sissa, però xtaqt ngħidlek prosit tal-li il intart u nfakkar din il-ħaġa għax irrid ngħid li l-Parlament Ewropew għandu l-leġittimità u jagħti leġittimità addizzjonali allura lill-kariga ta' ombudsman. Nixtieq infakkar fit-Trattat ta' Lisbona u l-Karta dritt il-ġdida ta' drittijiet fundamentali li għandha valur vinkolanti kif qed tajt inti fir-rapport Din hija ħaġa li taqgħet mal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali. Aħna għanna sfida ġdida u x-xogħol tal-Ombudsman ser ikun aktar apprezzat mill- ombudsman u ser ikun segwit aktar mill-qrib mill-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Nixtieq nfakkar ukoll illi aħna naqblu mal prioritajiet tiegħek dawn ukoll jagħmlu parti mill-valuri tagħna li nabżu drittijiet fundamentali u li jkun hemm amministrazzjoni tajba eh, l-aċċess dokumenti u li naraw li kunem il-trasparenza dawn huma affarijiet li naraw ta' kuljum fil qat maċ-ċittadini u nixtieq faħrek għal isforzi li qed tagħmel fuq dawn l-affarijiet inti wkoll għattina xinu tħassib tiegħek xi affarijiet mhumiex ġodda, però hawnhekk rridu nisqu wkoll fuq il-progress u l-affarijiet li ksibna nishtiq nħedġek biex skompli eh, taħdem biex it-tejjeb eh, it-ħadim tara kif tista' tibla l-vojt li hemm u biex nofru soluzzjonijiet li jissodisfaw aktar li ċittadini fuq kemm idumu l-inkjesti bħala medja qed nieħu gosti nisma' li dawn tnaqsu. Lura l-aċċess għad dokumenti jew it-twaqif eh, tal-internet dawn huma kontributi importanti li ta' min nsemmihom. Nixtieqna lek prosti tal-jom ukoll. Dak li għandu x'aqsam mal-isfidi, smajt birra għal-isfida li inti semmejt. Kellim dwar il-kwalità tal-informazzjoni li nsaħħu n-Netwerk Ewropew tal-Ombudsman u kull mandu xaqsam ma' Europe Direct li tinsemmi żewġ affarijiet l-approċċ bbażat fuq iċ-ċittadin u l-ombudsman ma jistax jagħmel xogħol waħda lura l-Kumitat tal-Petizzjonijiet qiegħed hawnhekk biex eh, jgħid il jaqbel ma dan l-approċċ bbażat fuq iċ-ċittadini u wkoll il-Parlament Ewropew li jissimbolizza wkoll b'xi modi l-idea. Intat ukoll li xogħol tal-Ombudsman huwa marbut fil-qrib ma' xogħol u relazzjonijiet mal-istituzzjonijiet l-oħra. U ħana laqbi bdi li tista' torbot fuq l-appoġġ minnaħa tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet u nittamaw illi din kollaborazzjoni tajba li kellna tibqa' dejja. Grazzi Sinjura Oken. Mikrofon għal-kellima. It's on. Well, it was on. Okay is on, whatever. it was lightning here. Okay, uh, and then not to repeat what has just... Miss ma nirrepetix dak li ntqal xtaqt ngħaddi mill-ewwel għall-problemi. Naħseb kulħadd għandu jċċelebra l-fatt li l-Kommissjoni konvertit ruħha. Naħseb li Wara kas smajnejna sodisfatta ħafna li issa fl-aħħar il-Kummissjoni qed tgħid li jaqblu mal-Ombudsman. Grazzi ħafna l-Kummissjoni. Forsi nistannu aktar fuq dak każ partikolari ma insomma. Trasparenza hija kwistjoni, problema hija dejla ħafna żmien, meta kont parlament dani anke kellna liġi tajba, anke jekk il-gvern ta' kulur differenti kienu titkellmu fej kien importanti għat-ċittadini għamlu da kollu li jistaw sabiex eh, jipprovaw jiblu liġijiet, jiprofaw regoli, eccetera, eccetera, jina nistana bil-ħerqa sabiex nirbħu di battalja, di battalja ila d-dajja zmin, anka meta eh, nirbħu għarġu dajem ikunu fuq qoddimnet. Nistaw namlu xaħġa ħna Fuq il-formal notice. Naħseb illi dawn fl-ħar mill-aħħar huma segreti u għandna ħafna mid-Danimarka minnhom bħalissa qed jitrata kwistjonijiet ta' ambjent u dan ifisser li wieħed jew tnejn minnhom għandhom jimxu skont il-konvenzjoni eh, preċedenti un danna għaliex it-tfal tifla tiegħi qiegħda fil-Kumitat Ambjentali. Kollox ingħata fis-segretezza u għalhekk saqant l-informazzjoni ma setax tasal għalija. U jina t-saslam ombudsman xed namlu dwar dan, għalix din dan huwa proċess għaddej fejn għandek itra bħal din. U ċittadin qed ikunu esklużi. Dan juri nuqqas fil-komunikazzjoni. Forsi risposta ma tistax tini hawnhekk, forsi nirrispondi aktar qoddim, però xtaqt li nagħmlu xogħol dwar dan. Jiena kontenta ħafna. Dwar il-bank ta' investiment li ħdimna fihom fuq adbar sanijiet Il-bank mhux qed jaħdem dan l-Unjoni ma fuq smoħrajn. U għatajab ħafna jekk nizguraw il-inżommu mal-prinċipju prinċipji tal-Unjoni. Grazzi ħafna wkoll. Għal dan, u kol ħerqana l-inħarsu lejn dettalji aktar speċifiċi illi sissa ma kellix tant, tant opportunità analizza. Sur Cashman. Merci. Grazie ħafna, Signor President, proset ħafna Sur Demandorus għal darboħra għal rapport eccellenti u xol illi eh, għamilt matul is-sena. Soltu naqbel ma' Senjura Hawken ma sabiex naċċetta l-konċett ta' dnub, trid tirrikonoxxi l-idea ta' dnub pala ateist ma nistax nagħmel dan ovvjament, però nifhem dak li qed tipprova tgħid illi hemm titjib fih dan ir-rabtiet bejn l-istituzzjonijiet u l-ombudsman. U dan eh, sur ombudsman iwassalni għal punt prinċipali tiegħi billi għaddej bir revizjoni ta' regolament fuq aċċess pubbliku għad-dokument, regolament 10-9 tal-2001, u 30% tal-talbit tiegħek għandhom xaqsu ma' informazzjoni u aċċess għal dokumenti U ovvjament kif għattinti ġustament hemm duplikar bejn uh, ħafna mit-talbiet għall-involviment tiegħek ma ta' kompetizzjoni u proċeduri ta' għażla, eċetera, eccetera. Il-mistoqsija, jew mistoqsijiet tiegħi huma liema istituzzjonijiet għandhom l-ola talbi ta' dokumenti il-Parlament, il-Konsil jew il-Kommissjoni. Il-livell ta' kooperazzjoni li għandek ma' dawn it-tliet istituzzjonijiet u il-konflitt bejn l-idea ta' aċċess għal dokumenti u aċċess għall informazzjoni Fej, ħafna drabi l-baż leġislattiva tkun differenti u toħloq konfużjoni fl taċ ċittadini u l-NGOs kif ukoll oħrajn partikolarment jekk ikollok istituzzjoni waħda illi kollha li qed kaxkar aktar saqija sabiex tipprovdi dokumenti. Hawnhekk f'każ bħal dan inti trid ukoll tkun iktar inċiżiv sabiex nobdu reglament 10 wieħed grazzi. Alors je vous donne la parole, Monsieur Diamandouros, et après nous écouterons Madame Bazescu et Madame Zdanoka. Tista' titkellem issa mbagħad is-Sinjura Eh, Bazesku, sinjur uħra li talbu sabiex jitkelmu, ċisuq jitkelmu minnu fu? Is-sur Diamandu jista' iwieġeb wara mena sinjura Bazesku. Manduros, I would like to come. Manduros, xat nifraħlek għal rapport li prezentajt innallum. Hija ħasra, pero li ħafna mill-kollegi tiegħi mhumiex preżenti hawnhekk inkluż il prezident tal-Kumitat tagħna. Xtaqt ngħidlek illi nut tajt l-istituzzjoni tal-Ombudsman taħdem mod effikaċi għaliex il-xar liħor battilment u fil-fatt irċevejt mill-ewwel risposta ċara ħafna minn tiegħek. Jiġifieri naf li dil l taħdem kif suppost. Kif tajjeb l-inizjattiva ta' ċedini għat introduċi format ġdid ta' demokrazija parteċipatorja fl-Unjoni Ewropea u ħatati aktar poter li ċittadin Ewropew. Propnenti tiegħek ma huma l-problemi prinċipali li jistgħu jitfaċċaw fil-proċess ta' implementazzjoni u l-ħidma ta' dan l-istrumenti għaċ-ċittadini. Dak biex taqt nistaqsi, grazzi. Madame Zaruka. Yes. Iva? Niskuża ruħi, Senjura Bazesku, li ma strument kont qed titkellem dwaru, jekk forsi tista' tirrispet il-mistoqsija kun nista' nipprovdilek weġiba Fuq l-inizjattiva ta' ċittadin. Grazzi. Yes, thank you. Iva, grazzi. Signor President, jiena xtaqtu kol nifra personalment l-Sur Diamandoro sar rapport tijaw u anka l-kol suċċess għal proġetti tal-ġejjini issa. Forsi proposta waħda għal dak saqsam liġi ġdida. Nafu l-artiklu 298 ta' trattat iwiet standard oli ta' servizzi ċivili effiċenti l-Unjoni Ewropea Pero, sfortunatament, l-affarijiet mhumiex preċiżi bizzejiet. Enta appoġġa l-idea li hija komuni f'ħafna komitati tal-Parlament li nfasslu regolament ġdid dwar il-servizzi ċivili fl-Unjoni Ewropea. Fimtan mistoqsija tiegħi? Qed tagħmel referenza għal ħolqien ta' liġi amministrativa ġdida Tajjeb, tajjeb jgħid l-Ombudsman ħankun nistan rispondi kiva. Qed nitkellmu fuq government vinkolanti. Grazie ħafna. Jekk ma importax bat rispondi wara, Sur Hefner. Iva, grazzi ħafna. Ma nafx tirrispondi rispondi le, tajjeb. Jena dem dispost li nakkomoda l-membri tal-parlament tajt ombudsman. Grazzi ħafna. Jiena xtaqt. Immur lura għal żewġ punti illi semmejt propju fl-axħar tal-intervent tijak. Xtaqt namel referenza għal żewġ punti li huma marbuta ma' kwistjonijiet illi propju nitrattaw f'dan il-Parlament. Kwistjoni minnhom hija l-aċċess dokumenti fejn fil-Komitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali qed nagħmlu fuq rapport ġdid tal-Onorevoli Letan Maki ma nafx il-pronunċa xtajba. U naħseb illi jgħina ħafna jekk ninkludu l-vizjoni u l-punti tiegħek dawk li esprimejt hawnhekk u li anka għajimt fil-passat u ninkludu għam puntu f'dan il-rapport. Nitolbok sabiex għal preparazzjoni ta' dan il-rapport tejna, tejna permezz tal-esperienza tijak għal dak nuxaqsa maċċess għad dokument pal eh, eh, kazijiet varji sabiex ikunu nistgħu nagħmlu rapport valid għaliex qed nara l-istess tendenza li semmejt inti fejn il-Kommissjoni dejjem qiegħda aktar kaxkar saqajja f'dan il-qasam. Il-punt liħor għandu x'jaqsam l inizjattiva ċittadini Ewropej fejn għandna l-komment tiegħek dwar il-Green Book issa ġanna l-abbozz tal-leġizlazzjoni u jajna ħafna kikonna l-kommenti tijak fuq dan l-abbozz tal regolament u koll. Jina niproponi wkoll illi meta niġu għax-xogħol tar-rapport fi dan il-dun il-kumitat, inti wkoll ta' sammana l-opinjonijiet tiegħek. u kol staqt inqajjem il-punt ta' kif inti tara r-wol tijak, ġifri r-wol tal-Ombudsman Ewropew fil-proċess ta' nizzattiva ċittadini fi stadji varji Et nitkellmu fuq l-istadju bikri tal-inizjattiva meta nitkellmu fuq ammissibilità, il-Kummissjoni issa fl-abbozz tagħha qed tipproponi illi pereżempju għall inizjattivi li jmorru kontra l-valuri tal-Unjoni tal-Komissjoni Ewropea m'għandhomx ikunu permessi dawk li s-sur Shekovic sejjaħ silly initiatives mandom ikunu permessi għal ġansan proċedura legali f'dan la bozza regolament għanna jkonna proposta ċara min se jkun kompetenti u xandom jamlu ċittadini jekk ma jemnux li d-deċizjoni tieħdet kif suppost u għal raġunijiet validi. Inti tara rwol tal-ombudsman emmek u tara rwol għall-ombudsman per eżempju f'każ fejn inizjattiva ċittadini illi ġabret miljon firma, però xorta tal kummissjoni Ewropea ma ħadetx inizjattiva. Nistgħu hawnhekk aħna nitrasferixxu l-proposta qudiem l-Ombudsman u naraw li ma tib tajnuna tista' tingħata jew li ma pariri jista' jingħata għaliex il-biżatija hi jekk ikollok miljun persuna fl-Ewropa li ġabru firem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 Grazzi ħanibda il-kommenti tiegħi bil-Franċiż biex inwieġeb għal mistoqsijiet li saru li bil-Franċiż imbagħad inkompli bl-Ingliż għal mistoqsijiet li saru li bl-Ingliż. Florni li wasluli. li. Iva, namel kif tajli bil-pjaċir kollu. Mela biex nibda nixtieq nirringrazzja lis sinjura Costa Rosa l-affarijiet kollha li qalet. Jiena nieħu gost nara li l-Kummissjoni taċċetta l-isforzi illi l-ombudsman ilu ħdem fuqhom għal seba' snin biex rabbi din il-kultura ta' servizz kif insejħilha jien u nneħħu dak eh, il-culture of blame, dik il-culture of blame li semmejna. ħaġa importanti ħafna. Kontent li minnaħa tal-Komissjoni, minnaħa tal-Komissarji, kif ukoll diretturi ġenerali, mis sekretarja ġenerali wkoll ħeġġewni ħafna. Mela ħatana, għadbaqna ħafna affarijiet li jridu nsolvu. Affarijiet li fuq middu naġġixxu flimkien. Jena kontent għed semek tajt, senjura, li jem possibilta li ikunem laqa mal-kolleċ. Bejni u bejn il-kolleċ, ħaġa importanti biex xek li l-kolleċ narfu bħala kolleċ barra l-laqat bilaterali li jina jkolli mal-kommissari individuali, nkun nista niltaq mal-kulleċ ħalli nkun nista nispiega xini kultura ta' servizz inti taf illi fil-Kummissjoni u fl-istituzzjonijiet l-oħra wkoll hemm qisha qasma interna. Hemm xi partijiet tal-istituzzjoni illi eh, jilqu bidejhom miftuħa li li jkunu proattivi fil-gwar ta' ċittadini u biex katru l-kultura ta' servizzi. Imma hemm oħrajn illi jisom eh, jgħodu naqra lura għax forsi għadhom ma femux sabarra fuq xi xini din il-ħaġa. U dak li nixtieq fuq dan nixtieq naħdem jena blajnuna eh, ta'kom u nirringrazzjak għal eh, l-offerta ta' kollaborazzjoni. L-Sinjura Delċeva, għal darboħra grazzi tassew għal klim tijak u anke l-apprezzament l-urejt fuq ix-xogħol tal-Ombudsman Ewropew. Ovvjament, l-Ombudsman jiddependi mill-Parlament il-leġittimità li għandu l-ombudsman minħabba li huwa elett mill-Parlament Ewropew tatih l awtorità morali. Għalhekk l-Ombudsman huwa awtorità morali u aħna ser inkomplu naħdmu fuq din il-bażi ta' kollaborazzjoni tajba mal-Parlament Ewropew u fuq kollox ma' dan il-Komitat, il-Komitat tal-Petizzjoni, dan huwa il-mekkanizmu liħor tal-Unjoni Ewropea li jista' jagħti wiċċ man ta' dak li nagħmlu liċ-ċittadini u eżattament dan illi jiena nittama illi flimkien ma'kom, ma bl-appoċ ta'kom u l-inkoraġġament ta'kom nkomplu nibnu fl-imkien. Nishtiq nisħaq fuq il-fatt illi aħna nixxilna naqsu iż-żmien biex narqu l-każijiet. Irrid ngħid li wara l-2004 kien hemm esplużjoni kbira kien hemm ta' 55% meta nqablu eh, mal-2003 u ħaddilna tliet snin biex naqsu ix-xogħol. U issa flimkien mal-flessibilità li s senjura Costa Rosa semmit qed nużaw ukoll proċeduri flessibbli bħal pereżempju l-proċedura permezz tat-telefon u bis-saħħa tek irnexxielna naqsu iż-żmien biex nalqu l-kas. Issa, żmien meġu ta' nqas minn sena, ġifiri, qed naplika u fih dan is-servizz tal-Ombudsman din il-kultura tas-servizz. Kif għad ma affert li mhumiex ġodda fjamanti, ma qed nippruvaw nixlu fil-fond fuq affarijiet importanti u biex naprofittaw fuq żewġ taffarijiet l-ewwel net illi l-karta issa hija legalment eh, torbot, legalment eh, vinkolanti l-artiklu 41 fejn sema l-prinċipju tal-amministrazzjoni tajba dan huwa prinċipju importanti li bideħdem ukoll wara ratifikazzjoni tat trattat ta' Lisbona. U qed nippruvaw nagħmlu fuq qasam li huwa diffiċli ħafna. Jiġifieri illi il-kelma fair li forsi wieħed jista' jisiba li fiċi biex jitraduċi eżattament bħala konċett, pero qed nipruvaw natu tifsira f'dak li xaqsama kontenut għal din il-kelma fl-amministrazzjoni biex ikun amministrazzjoni tajba. Is-sens ta' fairness huwa importanti ħafna. Important għandu importanza u l-enjada fl-artiklu 41. Dawn huma żewġ linja lura li jiena nixtieq naħdem fuqhom. Wal darba oħra grazzi ħafna l-kummenti tiegħek. Suni Rawken, grazzi ħafna wkoll għall-kummenti tiegħek. Napprezza ħafna l-appoġġ tiegħek ta' dak li jagħmel l-Ombudsman u jiena grazz ukoll lejn kull membru parlamentari li appoġġa xogħol tagħna ħat nota ta' tħassib tijak dwar letter of formal notice u nittama li kun nista' tik risposta bil-miktub sabiex fil-fatt niprovdilek parir legali konkret jina minix avukat u nipreferi ma nitkellimx foqsma illi ma nifimx daqstan fihom biex najtek naf però illi l-kwistjoni se tkun din. It-trattati u l kazistakata tal-orti rikonoxxu diskrezzjoni estensiva fil-qasam tal-Komissjoni ta' trattament ta' eh, każijiet ta' ksur. U be, u kwistjoni ta' diskrezzjoni aħna irrikonoxxejni din id-diskrezzjoni f'mod wiesa ma ħan intervjenu biss fuq sma fejn fil-fatt l-eżerċizzju jista' potenzjalment iwassal għal abbuż jew arbitraġġ biex intikkas konkret ma nistax u minissa issa fuq il-kompetenzi tal-Komissjoni u eh, dak li tiddeċidi l-Komissjoni taddix kas u il-qorti tal uxie jew le. Jina nindahar f'każijiet, kazijiet rari vera fejn il-Komissjoni ma taġixxix. U għal daqstant eh, tħoss li ma ġiex tiddeċidi din dan ma, japl, ma jfessirx applikazzjoni tajba tal-prinċipju ta' diskrezzjoni u qed nogos nara li l-Kommissjoni fil-fatt aċċettat illi għandha tiddeċidi kif tiddeċidi stalija. U f'dan il-kontest nerġa' nirrispondi kun indirizza il-kwestjoni tiegħek fuq il-formin knows aktar l-qoddim Pero permetti li mm, ftit iktar ħin sabiex intik risposta bil-miktub. Sur Cashman, grazzi ħafna l-kommenti tijak. Jina nissuġġerixxi hemm eh, etika reliġjuża manka eh, idea ta' ta' dnub sekulari, hemm ukoll etika sekulari wara kollox jekk tippermettili. anka ġesu jaffirni palat għateju, dan ma jfarraġni xej. Grazzi. L-Ombudsman, ma seħu pozizjoni fuq di kwestjoni importanti biex nirrispondi il-mistoqsija ċentrali tijak. mod inevitabli meta tqis daqs tal-istituzzjoni, ħafna l-menti għandhom xasuma aċċess dokumenti u għandhom xasuma l-kommissjoni ħafna drabi. Però billi l-kommissjoni tirrappreżenta 56-60% tal-elementi ġenerali, billi l-kommissjoni tirrappreżenta żewġ terzi tal- Servizzi ċivili tal-Unjoni Ewropea huwa hija ħaġa inevitabbli ovvjament li ħafna ċittadini ikunu qed eh, jittrattaw mal kummissjoni u għal daqstanti ovvjamenti jittrattaw l kummissjoni Ma jfissirx li l kummissjoni għandha rekord li huwa għar għal dak xtaqsam eh, il-menti. Pero, fid-daw dan kollu, mill fatti huma li huma, għanna 56% tal-elementi illi għandhom xaqsma mal kommissjoni Umbat jiġi l-parlament bit fil-mija, umbat jidir li jepsaw illi ma jilaħaqx l-10% l-konsil u jilaħaq l-2%. Dan f'termini ġenerali mhux qed nitkellem fuq aċċess dokumenti. U kol qed nara kooperazzjoni b'sajħa ħafna minna ta' kommissjoni ħafna mill-ħin. Dan xtaqt ngħidu mod mfatiku. Għan repeti ta' bil-Franċiż, il-Kommissjoni eh, bħal istituzzjoni toħrajn turi ċerta firda interna mhuwiex korp uniformi u l-ebda istituzzjoni qatt mija korp uniformi għandek eh, oqsma li huma favur eh, il-kooperazzjoni ma l-ombudsman sabiex ikun hemm aktar aċċess disponibbli. Mbagħad għandek fazzjonijiet oħra li ma tantx jaqblu ma din l-idea u issa nipjana li kolli eh, laqma Sur Romero, DJ ta' Servizz Legali ta' Kommissjoni, ha' postu sena li għaddit, u nipruvaw nimxu l-qoddim fuq sma speċifiċi fejn is-servizzi legali għandhom rol importanti x'jaqdu. U qed nara kooperazzjoni b'saħħitha ħafna anke jekk hemm xi momenti fejn naraw eh, anka ċaħdiet jew eh, ċertra noqqas ta' kooperazzjoni. Il-kooperazzjoni mal-Parlament qed naraw kooperazzjoni b'saħħitha hawnhekk ukoll fil-qasam ta' ċessa dokumenti s li għaddiet eh, kif tafu solvejt numru ta' każijiet li jaqgħu taħt il-kategorija u dal prinċipju doppju jaħdem u se noqgħod ninkwieta il-dal-komitat bil-fatt li fil-passat kien kwistjonijiet li għandhom xaqsmu mal-finanzjar tal-membri ta' Parlament Ewropew li waslu għal firdit kbar. Pero dan ma ġarax numru ta' snin, il-fattu sur Cashman għalek qed ngħidan illi kif inhu l-istatut tal-Ombudsman u kif inhu trattat palissa, Jinaħt li l-ombudsman jeżerċi tal-poter tijaw u l-parlament jamdrem il-dan u kollu jina fil-fat marbut ma l-istatut u l-trattat li nimplementa l-istat ta' dritt, li ninforza l-istat ta' dritt. U ma stax naplika b'mod differenti l-liġi minn kif għamilt fil-passat u nittama li l-parlament jindirizza dil-kwistjoni, ovvjament u koll għall-amministrazzjoni tajna tijaw u kol għalfini ta' trasparenza. Dwar il-konsil permettu li najt li għanna lanqas numru ta' ilmenti li għandhom xaqsu maċċessa dokumenti. revizjoni ta' statut is-sena li għaddiet provda għal eh, tisħiħ fuq xinu, xinu ma' dokumenti sensittivi u x'fisser eżattament sentità ta' dokumenti fil-proċess l-aktar għandu x'jaqsam il konsil L-ewwel applikazzjoni sabiex ikonna aċċess għal numru ristret u bat għandna il-kategorija restren illi eh, kienet kwestjoni li dirizzajna b'mod ġust u jiena grat lejn il-Presidenza Svediża illi faċilitat il-proċess sabiex ikonna aċċess għal dawn id-dokumenti. Sa issa, stajna nsibu mod kif nitrattaw da kwistjonijiet sensittivi u jiena nibqa' nittama li dan nistgħu nagħmlu wkoll fil-ġejjieni. Pratikament nasab daw kienu risposti li kelli nagħti xek. Signora Bazescu, grazzi ħafna għal klim ta' tiffir tiegħek. Nħu gost nirċivi valutazzjonijiet pozittivi ta' xogħol tal-Ombudsman, naċċetta wkoll kritika illi e, tkun waħda kostruttiva u li tejna nagħmlu xogħol naħjar. Fuq li CI permetti l-indirizza kustuni tal-ICI brabta ma kommenti li saru mis-sur Hefner sabiex nati risposta waħda permess tiegħek għaliex is-Sur Hefner eh, staqsa numru ta' mistoqsijiet. Sinez Danoka? Żewġ risposti? L-Ombudsman bħala definizzjoni mhuwiex awtorizzat li tratta leġislazzjoni ġdida. Dan hu l-qasam tagħkom bħala parlamentari. Xogħol hu illi nintervjeni fil-moment fejn tu maddu tajtu liġi. U mat il-liġi tkun implementata. U nara kemm l-implementazzjoni qed issir kemm fit-tajb kemm fil-ħażin u li nista' nagħmel u li nsegwi b'attenzjoni u nagħmel monitoraġġ ta' l-isforzi li għandhom xaqsu mal ġizlazzjoni li jitlu kol fu eh, ċittadini, amministrazzjoni tajba, drittijiet fundamentali. bat, ovvjament, naħdem ma dal-komitat sabiex ninforma l-parlament u nara jekk permezz tal-komitat tal-petizzjonijiet jew dak tal-libertà ċivili sabiex naraw eh, nistax intervenu. Intom bħala korp sofran tażlu kif niproċedu. Ġola darba il-liġi tiġi adottata jien nista' nara kif nista' naġġixxi fuq l-implementazzjoni. Fuq il-mistoqsija speċifika tiegħek dwar il-ħolqien ta' liġi amministrativa ġdida. Dan insibuħ eh, fil-artiklu 298 ta' trattat u l-pozizjoni tiegħi idin. Ta' qabli u anka jiena provajna nipromuovu l-idea u sibna l-istituzzjonijiet sissa għadhom mhumiex lesti illi jimxu f'din id-direzzjoni. Jiena fuq dan is-suġġett kellimt ma' Sinjura Valstrom meta kienet viċe-president tal-Kummissjoni u bi wkoll kienet ħerqana ħafna illi nimxu l-qoddim, però ġara illi fl analizi aħħarija il-Kummissjoni id-deċidiet illi iva naraw il-possibilità illi dan jiġri fil-ġejjini ma dana kollu għadna ma wasanniex. Ovvjament, dan huwa qasam għal darbohra fejn il-proċess leġislattiv għandu juri ċertu waqda. Fiħdanu, Xa ħaġa li forsi hija kemm xejn iktar kontroversjali imma qed nitkellem ma' komitat li jaħdem viċin mal-ombudsman. Il-ħolqien ta' liġi uniformi twassal għal benefiċċja ċittadini għaliex bekk konna set wieħed ta' regoli. Però, fid-dal ta' dan kollu, il-wol speċjali tal-ombudsman u li jkun jista' jaħdem dak li nsejjaħ lilin mill-liġi, mhux fiħdana ma lilinna. xikultant noħloq konfuzjoni jew infelaħ l-kullu li ħajja l-in mill-legalità u dan ma jfissirx li jem liġi barra, jem ħajja barra liġi li nfisseru li jem qasam ċar ta' differenza bejn legalità illi turi dak li hemm bżonn mod minimum mill-liġi u amministrazzjoni li fil-fatt titmur lil lin mill-liġi u tal-bit ta' mistur pubbliku illi ma najdux li billi ma kisriċ il-liġi mela kollox tajjeb. Amministrazzjoni tajba trid tagħmel aktar milli ma tiksirx il-liġi. U dan il-qasam bejn il-liġi u amministrazzjoni hija qasam privileġġat li fiha fedan jaħdem il-ombudsman. jkun sta' kunem restrizzjoni għall-ombudsman għal dak nandu xjaqsam l-okta manovrar f'dan il-qasam bejn liġi u amministrazzjoni tajba. Pero jiena nibqa' konvint li l-ombudsman dejjem ħajkun kapaċi jaġġixxi lilin il-żona ristretta sabiex nipromuovu l-għajnuna għal-ċittadini. Minn il-perspettiva hemm liġi ħangawdi minna, ħanibni fuq, ħani promuvi amministrazzjoni tajba, imma dini għaxa ħagġa pala bħala korp sofranu l-leġislatur sabiex t tiddeċidu fuqha. Sur Hefner, u kol risposta Sinjora Bazesku. Sur Hefner, sabiex nibda, jiena għad tijak, nir nirringrazzjak ħafna għattalba talba tiegħek sabiex ikun hemm kollaborazzjoni. Jiena bil-qalb kollha nirrispondi għal stedinit mill-Parlament u l-Kumitati tal-Parlament jew s-sizzjoni oħrajn sabiex nippruvaw naħdmu flimkien u nipromuovu l-interess ta' ċittadini. Aċċess għal dokumenti għall aċċess għal dokumenti jiena lest nassisti mal-Komitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali sabiex nimxu l-qoddim Pala Grek, nifraħlek għal l-accent tajb il-Finlandis, hija sinjura jeten ma kif il-fat, jina dispozizjoni nka tal komitata Fritt Kostituzzjonali jina niġi bil-qalb kollha sabiex nitkellem dwar l-idea tiegħi kif għamiltu il passat ukoll. Fuq l-Inizjattiva Ċittadini Ewropej jiena ġa Tkellimt fuq dan f'numru ta' okkażjonijiet u tkellimt ukoll fil-pubbliku dwar il-perjodu ta' konsultazzjoni pubblika li fil-fatt tressaq mill-Kummissjoni. L-opinjoni tiegħi li din hija dan jirrappreżenta strument importanti li għandu jkun segwit b'attenzjoni sabiex niżguraw u nevitaw diżappunt minn naħa ta' ċittadini. Jiena tal-opinjoni nettame opinjoni ta' oħrajn ukoll il numru ta' miljun firem fis-sit elettroniku mhuwiex ostaklu kbir. Huwa pjuttost faċli sabiex tiġbor miljun firma. Għal daqstant, dejjem tikber responsabilta' fost li t-istoniet li jizguraw li l-inizjattivi ta' ċittadini Ewropej ikunu implementati b'attenzjoni mill-bidunet. U attenzjoni fl-opinjoni tiegħi billi qed nindirizza Kumitat tal-Parlament tfisser illi Kumitat eh, ikun b'koordinazzjoni mal-Kommissjoni m'għandux ikun mekkaniżmu għab benefiċċju tal-Kummissjoni biss. Għandu jkun mekkaniżmu li permetti il-Parlament li kun jista' intervjeni mod sostanzjali sabiex id-dispożizzjonijiet li nsibu fit-Trattat ta' Lisbona illi jitolbu dialogu aktar b'saħħtu u kuntatti aktar b'saħħithom bejn dal-Parlament u Parlamenti Nazzjonali u anka parteċipazzjoni u dialogu ma' ċittadini fil-fatt jiġu msaħħa minn dal-korp ukoll. U għal daqstant iċ ċittadini jgawdu mill-inizjattivi tal-Komissjoni anke tal-Parlament. Kien b'dan f'moħna Sur Hefner illi ressaqna proposta u jiena namela dispożizzjoni tiegħek imma għandekx illi konna um, responsabiltajiet differenti. simta' ta' xogħol bejn il-Parlament, kompeti tal-Parlament u dawk tal-Ombudsman sabiex niżguraw l-integrità proċedurali tal-ICI. Iġifiri, ikun possibli li l-ewel net l-ombudsman jieħu deċiżjoni fuq l-aspetti legali tal-proċeduri dwar ammissibilità, reġistrazzjoni, għaliex il-menti se jaslu qoddim l-ombudsman u anka qoddim il-kuptat tal-petizzjonijiet dwar eh, proċeduri. Bekk l-ombudsman ikun jista' jieħu deċiżjonijiet mill-lat proċedurali, però naħseb li jkun ġust li l-Parlament iħares lejn l-aspett politiku li għandu x'jaqsam mal-kontenut ta' dawn l-inizjattivi. Sabiex nevitaw l-eventualità fejn naslu f'punt fejn nkunu ġbarna miljon firma baż il-Kommissjoni tajt eh, mhux ammissibbli u ċittadini jispiċċaw situazzjoni fejn ħossuhom frustrati jew anka eh, traduti. U naħseb li dan huwa rwol speċifiku tal-Parlament fil-qasam ta' reviżjoni tal-aspetti politiċi ta' l-inizjattivi. U wkoll dan jgħin il-Kommissjoni sabiex jeżerċita l-mandat tiegħu taħda regolament speċifiku għal benefiċċju ta' ġedidini kollha u jiena għad dispożizzjoni tiegħek sabiex niġi qodem il-komitat jew komitati oħrajn sabiex naqsam ma'kom l-opinjoni ta'kom kif tixtiequ. s Signora Bazesko li rispondejt il-mistoqsi tiegħek kasur Sur Hefner, grazie Signora President. Merci beaucoup. Grazzi ħafna, Sur Ombudsman, Sur Ross, għat weġibiet kostruttivi kollha li tajtna. Naħseb li hemm xogħol xi jsir, imma taqtax qalbek u dejjem kun esigenti. Naħseb li ħaġa importanti għalina l-koll Minister tista' titkellem fuq rapport spaċjali. Batna dur rapporter tagħna Sinjura Padjarili. Nitolbok biex ma tux ħafna ħin għax eh, għanna xi żewġ kwistjonijiet eh, jew tliet oħra li rridu nitrattaw san nofsija. Grazzi, ħankun aktar fil-qosor fil-prezentazzjoni tar-rapport speċjali għax eh, minnu nifsu dan huwa rapport illi ma tantx huwa mifrux bħal rapport illi jikkonċerna mbagħad l-attivitajiet ta' sena sħiħa. Thank you. President, <clears throat> grazzi tal-opportunità biex jina nagħmel prezentazzjoni dwar il-ftajim tagħna u li jina nkun u qudiemkom meta jkolli rapport speċjali qudiem il-Parlament. Rapporti speċjali hija l-arma li għandu fl-aħħar mill-aħħar l-Ombudsman meta nippreżentaw dan ir-rapport deċiżjoni tiegħi mhumiex vinkulanti u allura jiena nserraħ fuq il-persważjoni nkun nista' nikkonvinċi permezz ta' argumenti u minn żmien żmien pubbliċità biex nisforza l-opinjoni pubblika. Il-numru fem żgħir ta' rapporti speċjali tajt dem il-Parlament, jiġifieri 17 14 il sena u nofs. Dan hija prova tal-approċċ kooperattiv li ħadna bħala istituzzjonijiet fil-parti kbira tal-każijiet parti mill-isfond ta' din il-kooperazzjoni, però huwa il-possibilità li jina nagħti pal eh, ombudsman rapport speċjali u dim il-parlament, speċjalment il-pass li jmiss ikun rapport speċjali jipperswadi istituzzjoni biex tibdel pożizzjoni minn tagħha. Rapporti speċjali allura m'għandhomx jiġu ippreżentati ta' spiss imma dejjem fuq affarijiet importanti ħafna li jistgħu jgħinu l-istituzzjoni biex tikkonvinċi ruħa biex tibdel pożizzjoni minn tagħha bħala korp politiku l-Parlament Ewropew huwa sovran eh, f'dak li għandu xaqsam ma' l-rapporti speċjali tal-Ombudsman kemm bħala proċeduri u sustanza tal-approċċ u l-azzjonijiet tiegħu. Jien però nittama illi meta nikkonsidraw rapport speċjali il-Parlament dejjem jieħu kont id-dritt li tal li jirrispondi huwa dritt fundamentali taċ ċittadini li qiegħed inkorporat fit-trattat illi fit skont it-trattat ta' Lisbona jissandu valur legali għal dan ir-raġunijiet rapporti speċjali lejn il-Parlament jiġu fl-imkien. il jumma l-iktar parti importanti mill-ħidma huma l-ġebra ta' xewka mill-tal-ħidma tal-Ombudsman. Il- fl-24 ta' frar jina tajt rapport speċjali l-Parlament dwar dwar il-kas 676 RT. Emmek il-Komissjoni ma set ma ma ħadmitx flimkien mal-Ombudsman u allura kien hemm l-insistenza mill-Parlament illi fil-futur ikun hemm iktar kooperazzjoni. L-isfond ta' dan il-każ huwa li f'Marzu l-2007 kien hemm NGO li kienet taħdem bħala protezzjoni konvernativa talbet aċċess tal-dokumenti ta' taħt il-regolament 1049 u dak kellu xaqsam ma' produtturi tal-karozzi u dak li għandu xaqsam ma' l-emissjonijiet tal-ossidu karboniku. F'Novembru 2007 l-Kommissjoni ta' aċċess għal 15 minn 18 litra illi batet il-dak li qabel kien eh, il-Kummissarju Gunter Verheugen imma fil-kas ta' tlett ittri ta' Porsche ma, ma kienx hemm eh, eh, litri ma ġewx motija pubblikament Parlament. Fi settembru 2008 kien hemm mitra is-servizzi għamlu e, raw daw litri u daw ġew dan il-proċedura spiċċat fit fl-2008 u l-Komissjoni baqet ma taċ aċċess għal dawn li tri. Allora jena tlabt il-Komissjoni li għanda tagħti aċċess komplut għal dawn li tri. Jew illi għalmenu parzjalment skont l-artiklu 6 Anzi, l-artiklu 3 tal-istatut tal-Ombudsman minn din il-Kamra, il-Kommissjoni kellha tliet xhur biex tagħti opinjoni dettaljata tar-rakkomandazzjoni infasla tijaj. U allura talba kienet il-31 ta' jannar 2009. Il-Komissjoni ma wieġbiċ u talbet estensjoni fit-30 ta' jannar ġurnata qabel ma kienem niskadenza. skadenza Talbet skadenza iżjed għad sa' 23 ta' frar un bat talbet oħra f'Marzu 2009 u e, estensjoni għal darboħra fi 29 ta' april 2009 u għal darboħra fi 29 ta' Mejju 2009 u għal darboħra estensjoni oħra fis-26 ta' ġunju, fis-26 ta' ġunju. Wara li tajt daw l-estensjonijiet kollha lill-Kummissjoni Jina ktibt, ktibtila fit-tlieta ta' Lulju fejettila illi mhux ċara li għaliex dan l-abbozz ta' tweġiba minnaħa tagħhom kien daqshekk qed juhu fit-tul li jitlob sitt estensjonijiet il-Kummissjoni malajr jieġbet il-litra tiegħi fi 17 ta' Lulju u qalet li ma kienx pożizzjoni li trati eh, risposta sustantiva x'kienet għadha qegħdin tikkonsulta ruha mal-Porsche Fi 30 ta' settembru 2009, għaxar xhur wara l-abbozza rakkomandazzjoni, il-Kummissjoni informatni li ddeċiediet illi tagħti aċċess parzjali għal dawn it-tri u eh, li ħolqot verżjonijiet editjati ta' dawn it-tri u informat il poċta ta' id-deċiżjoni. Fis-27 ta' Ottubru 2009 il-Kummissjoni ddeċidiet illi tinforma il-Porsche talba għal traduzzjoni bil-Ġermaniż biex tintbat lill-kumpanija fil-bidu ta' Novembru. Fid-9 ta' Novembru li għadda jimbat titroħ l-Kummissjoni fejn jiena tal-tlabt kopja tal-ittra ta' notifika lil Porsche u tlabt għal konklużjoni biex naraw daw li trif. F'Settembru 2009, servizzi tal-Komissjoni informawni bit-telefon illi l-itta ta' notifika ħadd intbat dal-waqt lil Porsche sa meta e, sa, l ler, ta' frar minn meta ktib dan il-rapport jiena ma ġejtx informat la fuq din li ta' notifika laqqas il-permess e, ta' ċess ta' dan ta' dawn li tri. Meta bdiet il-Komissjoni ġdida fil-fatt tatna e, aċċess imma dan ġara 15 xar wara l-abbozz ta', ta rakkomandazzjoni u mhux tliet xhur permezz tal-istatux tal-istatut skont l-artiklu 228 ta' trattat. Ir-raġunijiet li tat il-Kummissjoni għaliex ma setax twieġeb fi żmien mu ma jikkonvinċunix. F'dawn il-ħafna komunikazzjonijiet il-Kummissjoni spjegat li ma setax eh, twieġeb minħabba konsultazzjoni li baqa' għaddejjin mal-Porx minħabba l-aċċess dokumenti in kwestjoni. Il-Kummissjoni ġustifikat dan id-dewmien billi tat żewġ argumenti l-ewwel. <clears throat> iknem prospett li wieħed jasal għal tu tajjeb mal-porġ dak li għandu xaqsam mal-aċċess eh, propost u t-tieni il-bżonn li jagħtu l porġ perjodu aċċettabbli ta' żmien biex jieħdu eh, passi legali kontra deċiżjoni tal-Kummissjoni. Dwar l-ewwel argument tal-Kummissjoni jiena nfakkar li skont il-kwadru afas fl-artiklu 4 paragrafu 4 tar-regolament 1049 il-Kummissjoni tittati eh, tittati skadenza biex parti terza, terza tkun tista titwieġeb u t-tieni il-Kummissjoni toqgħod għall-iskadenzi tagħha. Fit-tieni argument il-ħtieġa l porx e, teżerċita d-drittijiet tagħha ma jfissirx li għandu jkun hemm dewmien esaġerat u anka f'dak li għandu xaqsam bid-deċizjoni li tiħu deċizjoni u tat libertà għall-aċċess ta' dokumenti. Infakkar fil-kazistika dwar il-prinċipju ta' eh, kooperazzjoni sinċira li jgħat fl-artiklu 4 paragrafu 3 tat trattat tal-Unjoni Ewropea skont li ma l-istituzzjonijiet ukoll huma suġġetti għal eh, kooperazzjoni meta jirrelataw ma' xulxin u dan u din U dan fl-artiklu 13 it-tieni paragrafu tat Trattat tal-Unjoni. Jiena konkludejt li il-dewmin ta' 15 eh, il-xar u billi damu biex jinnotifikaw eh, il-Porsche il-Kommissjoni kisret l obliku tagħha stess biex eh, tikkopera b'mod sinċir u dan huwa ta' detriment mhux biss dak għandu x'esam ma' dialogu interistituzzjonali imma anka dwar kif tidher l-Unjoni Ewropea. Jiena Hawnhekk rajt mal-amministrazzjoni amministrazzjoni ħażina u tajt possibilità li l-Kummissjoni biex tagħmel rimedju. U hawnhekk eh, għaw il riskju illi aħna eh, inħassru kif limiċ tal-Unjoni Ewropea u tħaddimu dritt taċ ċittadin Ewropew u il-prinċipju tal-liġi fuq li fuq li huwa l-bażi tal-Unjoni Ewropea. U allura rrid ninforma l-Kumitat li hemm aċċess ieħor hemm każ ieħor ta' aċċess fejn il-Kummissjoni diġà talbitna tielet estensjoni. Il-Kummissjoni issa qed timmaġni tagħti qed tippjana li tagħti il- il-deċizjoni tagħha sena wara u mhux tliet xhur jien nitlob il-Parlament biex u konsiderazzjoni ta' dan ir report u nitlob il rapport jitlob il-Komissjoni biex l-ewwel biex taċċetta li dew min żejjed biex twieġeb il-Ombudsman f'dan il-każ huwa ksur tad-dover tagħha ta' kooperazzjoni sinċira kif qiegħed fit-Trattat tal-Unjoni Ewropea u bi biex taċċetta illi jij eh, fil-futur eh, tikkopera mill-qrib mal-Ombudsman. Eh, signora President, grazie ħafna. Grazzi ħafna l-Sur Diamanduros għal Vigilanza ta' għaldem li li inti jiet b'sebajnejn li ovvjament ċittadini ta' apprezzaw ħafna. Naddu għas signora Panjadelli li hija rapporter tagħna. Traj pirk se jsir jitri għamela pulta Le jimmi nix rapporter, kont rapporter fuq il-rapport fuq il-ħames snin ta' sur Jamanduros, taħt il-leġlatura tiegħu ta' qabel, taħt il-mandat tiegħu ta' qabel. Minix rapporter ġifiri issa, imma daħalni fuq il-lista tal-kellima kjoġbo. Tista' titkellem fil-fatt. Jina xtaqt namel mistoqsija l-sur Diamanduru, su mistoqsija ħra l-Komissjoni. Mena, l-sur Diamanduru san din il-mistoqsija. U waslulu litri ta' Porsche. Għandi mistoqsija l-Komissjoni. Kienem mistoqsija bil-miktub minna minna mela ħatjaw mis-sur Arseni fuq eh, dil-kwissjoni kollha tad-dawmin kwissjoni tal-Porsche. Il-Kummissjoni weġbitni dal-aħħar b'dan il-mod li ma nistax naċċettaħ. Feqalet illi tirreferina għal tweġiba illi natat l-mistoqsija li saret minn MEP ieħor Din il-mistoqsija li provajt infittex, mistoqsija minn kollega, hija differenti minn dik li ridna nagħmlu aħna. U fl-aħħar mill-aħħar rajna li l-Kummissjoni ma weġbitx għall mistoqsija tiegħu tas-Sur Arsenis, allura jiena naħseb illi din it-tweġiba Eh, ta' Sur Barroso. Jina naċċettabli din ta' tweġiba mis Sur Barroso fissem il-Kommissjoni 24 ta' april 2010 u dir tweġiba tajtek il-Kommissjoni tirreferi li deputati li Sur Arseni Sulili għat tweġiba tal-mistoqsija eh, tali ta' Sur Borgesio. L-ewwel ned dik it-tweġiba li ngħatat ma toċċa l-mistoqsija tiegħi u t-tieni net irrid ngħid jiena qatt ma mot mod daqshekk tal-mistija ta' kif wieħed jista' iwieġeb għal mistoqsija li tkun saret minn MEP. Jiena qed nistenna tweġiba mill-Kummissjoni għax din hija ħaġa inaċċettabbli. Sinjura Oken sewek sur demandurus imbagħad inkomplu. Ċejli Fuq <laughs> Jeg siger, jeg vil tale dansk for at holde tolkene lidt i form, øh, så de også kan oversætte fra dansk. Jeg vil først... Ninformal interpreti li mandom xin sew u koll danis. Nishtiq najt għabel xejn ringrazzja ħafna il-medjat il-rapporter u l-medjatud għal dan il-rapport speċjali illi huwa ta' simplifikat ta' tifsira kbira illi ra eżempju ta' arroganza tali f'dak li għandu xasam ma' ċittadini, manka l-medjatur u anka fil-konfronti, fil-konfront tagħna l-koll u allura dan kien proċess interessanti ħafna, kien eżempju jkolli ngħid. U għandi mistoqsija x'namel għaliex il-konvenzjoni ma ġietx imsemmija f'dan il-każ. Għax il-Komissjoni żgur li riedet tiddefendi eh, kumpanija kontra iċ-ċittadini u kontra l-ambjent. U allura dan għandu jkun element gravi ħafna. U allura huwa element li iktar jagħmel ħaġa serja. Aħna maħniex impenjati kollha li nirrispettaw il-konvenzjoni il konvenzjani ta' Ohus u dan għandu jkun għandu jkun imsemmi. U nixtieq ukoll ngħid l-kollega tijaj li dak li inti għat issa għandu jidħol eh, fil-ħagġax ma nistawx nifmu, ma nistawx naċċettaw din it-tip ta' risposta illi huma ma wiġbux mill-ewwel kellhom iż-żmien kollu tagħhom biex jirriflettu. U allura l-Kommissjoni il-Komissjoni mhijiex l-unika wata fil-kwistjoni qed nitkellmu fuq il fuqa bħala istituzzjoni u rridu għanna nirreagixxu għax dan huwa eżemplari dak li qed dak li ġaraw nirringrazzja anke l-kollega tiegħi dwar dak li qalet u dwar dak li qal il-medjatur grazzi ħafna. Issu Refner, ehm, wara bat mux ħanati aktar l-opportunità l mps biex jitkellmu, nitolbu biex jizom fil-qosor. Fall mit hin. Dan huwa kas illi għandu ħafna xaqsam mal-Ġermanja f'dan il-kas partikolari. Għandi żewġ mistoqsijiet nagħmel l-ewwel huwa huwa il-fatt li u inti jett b'mod ċar dwar il-problema ta' fiduċja. Issa aħna kif nistgħu nerġgħu nirbħuha din il-fiduċja jekk ċittadin m'għandux makkinarju enormi, allura iċ-ċittadin ikollu jħallas eh, eh, iħallas il-għalix ma jkunx rispetta e, e, il-skadenza ta' żmien, għandu jħallas multax ma rispettax, allura toħroġ il-mistoqsija. Kif għanna nerġgħu nirbħu il-fiduċja? Dinja l-ewwel mistoqsija tiegħi. Isek nħarsu lejn l-aspett legali allura waċar. <clears throat> illi fil porċ aħna din inħarsu lejn il-livelli ta' emissjonijiet. Issa f'dan il-kas tal porċ l-emissjoni huma fost l-ola livelli il porċ huma waħda mill-iktar kompaniji tal-karozzi l-iktar ta' suċċessu jidaħlu profetti kbar, għallura nistgħu naraw il- problema tal-Porsche hija ta' interess f'dak li qegħdin niddiskutuha fl-istess ħin imma għanna l-fatti illi il-komissarju eh, illi il-komissarju li għandu xaqsa ma' il-kwistjoni ġej mill-istess eh, eh, pajjiż u kien hemm skambju ta' ittri u kien hemm ċertu interess allura jekk fim da kollu sew dam kien mod differenti ta' ħidma meta naħ per eżempju meta ġi biex jaħdem ma' kumpaniji Franċiżi jew oħrajn qed nitkellem fuq kumpanija li iktar taffetwa l-emissjonijiet u naħseb illi il-metodi ta' proċeduri huma frott ta' amministrazzjoni ħażina u qed naraw li mhux kulħadd qed jiġi ittrattat l-istess. U dan għandu effett enormi fuq l-isfond nazzjonali Grazzi, Sur Diamanduro, se sa tista titkellem intu nitolbok biex iżżon fil-qosor ħafna, grazzi. Merci beaucoup, madame. Grazzi ħafna ħawi ġeb il-mistoqsija ta' signora Paradelli u mbagħad il-mistoqsijiet l-oħra. Ovvjament, inni sa nkellmhom bil-lingwa li jkunu kellmu bi, allura ħan nitkellem bil-Grek. Signora Paradelli. bl inglis għandi ċertu limitazzjonijiet allura Naċċetta bi pjaċir dak li għat li s-Senjura Panjadelli. Ovvjament, ma nistax nieħu pożizzjoni u laqsa sejtni fuq għati din il-ħagġa biex nieħu pożizzjoni fuq il-kwistjoni fuq il-kommissjoni nista' wieġbek biss. Eħas u l-għakar il-kwistjoni l-affari fuq litri hija kwistjoni differenti mir-rapport illi għandu l parlament Il-kwistjoni tal ittri għada kwistjoni miftuħa għax wara li sur Sheftovic għal-kariga li trin batu fil-fat. Irċivejt li tri. ċertu smijiet neħew, dawn litri battom li l-organizzazzjoni li ġiet dimi biex ikunu jistgħu jarawhom. Sissa għadna marċivejniex kummenti minn dawk illi fetħu l-kas. Ġala darba jkelli Imbagħad il-kummenti nkun nista' noħroġ il-kummenti evidenti imbagħad nara jekk din il-kwistjoni għandi tingħalaq jew le. Mena għali sarret ngħid l-affari mhix magħluq għax għadni marċivejċ il-kummenti minn dawk li resqu l-każ. Imma li tri wasluli. Ovvjament, ir-rapport joħroġ minn din l-istorja kollha, però huwa fuq affari huwa kwistjoni oħra. Sinjur Oken issa dwar dan il-punt liħor jena naċċettaħ u inkludejt referenza għal konvenzjoni Warhus e, u għacċar ħafna jina ir-raġuni naħseb għaliex għamini għax jien kontet e, nifoka iktar fuq kwistjoni speċifika fej ħassejt li kien rari ħafna ħafna ta' amministrazzjoni ħażina. Ikolli najd din il-kamra jina nwieġeb ikolli najt dil-kamra u għan repeti dinja verament l-ewwel darba fil-15 il-sena tal-eżistenza tal-ombudsman l-ewwel ħaġa fi 33,000 kas illi l-ombudsman kien kostret illi jitkellem dwar nuqqas ta' kooperazzjoni ta' kooperazzjoni insinċera u jiddispeċin ħafna li jkolli namela din u qed ngħidlek fil-preżenza ta' Sinjura Costa Rosa huwa verament eh, rari però mhuwiex ġustifikat għall-ebda istituzzjoni li postponi u li tħalli għal iktar tard tweġiba ta' abbozz ta' rakkomandazzjoni skont id-dispożizzjonijiet ta' din il-Kamra f'dak li għandu xaqsam ma' 15 il xar Allura r-raġuni għaliex qed nagħmel rapport qasir huwa spiegazzjoni però nieħu l-punt tiegħek għal eh, referenza futura. Imma nixtieq ukoll inwieġeb b'mod ta' malajr il-Sur Hefner. Sur Hefner, l-Ombudsman jeħtieġ li ikun attent ħafna bil-mod kif jipprova jipproċedi b'dan il-mod biex jassigura l-integrità tal-proċess. Mhux se nippermetti ruħi nispekula ir-raġunijiet għaliex dawn l-ittri ma ġewx ma jnatax li jom iktar kmieni. Forsi raġuni hija minħabba amministrazzjoni ħażina. U dan li rekordjajt jien lil din u dan li jiena tajt lil del kamra nixtieq insemmi wkoll apprezzament tiegħi li ġala darba l-kummissarju eh, eh, beda il-ħidma tiegħu mill-ewwel irrilaxxa il-uta ċessal dawn l tri. u da skont laqa li kellna fi Brussell dwar il-futur ta' l-Ombudsman fil-mandat il-ġdid hemm imsemmi b'mod ċar li dan seta ġie immaniġat sew iktar aħjar, iktar aħjar. Allura l-Ombudsman trid għandu jipprova ikun ġust u jina nifhem is-severità u l-qal li għandu jaħseb fuq ikun attent fuq is-suġġett ta' amministrazzjoni ħażina fil-mandat tiegħu. Grazzi ħafna, is-Sur Grida fissem il-Komissjoni Ewropea jixtieq jitkellem imma verament inqas minuta biex twieġeb. Iva, tista' twid titkellem però f'inqas minuta. Mikrofonu għal-kellim évidemment très, très court pour pouvoir. Tlakni biex nżom fil-qosor biex nkun nistani reagġiċi mod proporzjonat u kif suppost dawn il-kommenti kolla rrit najtina jena kontent illi dan il-kas qed jiġi trattat wara diskussjoni li kellna qabel fuq il-pjan ġenerali fil-kontest tar-rapport u kif rajtu intom kien jikkonċerna fuq eh, kif rajtu intom il-kultura tas-servizz fuq u koll esperti legali fuq diffikultà li eh, wieħed isib ruħu f-sari pittorq bejn interessi differenti li huma previsti huma eh, protetti mir-regolament 1049. Dan huwa każ eh, li ma jirriflettix bil-fors l-affarijiet mod ġenerali b'xorta darba kena diskussjoni li kellna qabel aħna napprezzaw eh, l-isforzi li qed tagħmel il-Kummissjoni fil-qasam ta' trasparenza eh, saru progress qed ngħidu minn huma dawk li qed eh, jirċievu l-għajnuna sforzi fl-aċċess ta' dokumenti hemm reġistrar tal-lobbyist hemm dokumenti komplessi ħafna illi aħna kontenti li noħorġu għom biex nkatru trasparenza. Dawn kollha jirriflettu kooperazzjoni permanenti tal-Komissjoni u jiena li meċi servizzi fil-qasam ta' trasparenza rrid ngħid li dawn affarijiet li juru l-sforzi qed isiru mill-kollaboraturi tiegħek biex ir-regolament nużaw l-possibiltajiet kollha kemm jista' jkun biex naqdu l-interessi tal-partijiet interessati kollha. F'dan il-każ partikolari, forsi m'għandix iż-żmien imma forsi kollaboratur tiegħi li huwa espert fil-qasam qed titratta il-każ kun jista' jagħtikom id-dettalju kieku hemm il-ħin. Imma aħna hawnhekk f'dan il-każ kellna sitwazzjoni sempliċi qudiemna fl-aħħar mill-aħħar. Jew ngħidu qus ħanħorġu kollox lill-pubbliku. F'dan il-każ il-kumpanija Porsche konna ħanqeduha f'sitwazzjoni Eh, ta' dritt li tippermettila li tamlilna eh, appell u llum eh, ukoll sal-lum il-ġurnata qed naraw li dan id-dossier ma ħriġnihomx, id-dokumenti ma ħriġnihomx, għax kien kas każ il-qorti. Aħna ridna allura li nfittxu kemm jista' jkun li naslu soluzzjoni permezz tan-negozjar u Ovvjament jista' jkollna femi differenti fuq kemm idum dan il-proċess u hawnhekk nara fil-li hemm elementi illi wieħed skont il-fema tiegħu jista' jwaslu ħal ġudizzji differenti. Imma aħna għandna l hawnhekk bħalma minna fid-dossiers kollha fuq it-talba l-aċċess illi naraw illi nimxu fl-interess ta' trasparenza u li fl-aħħar mill-aħħar naraw kif nistgħu naslu biex dawn id-dokumenti noħorġon fil-pubbliku parzjalment għalx ovvjament wieħed irid eh, japprezza l-ħarsin tal-interessi li f'dan il-każ jistgħu jkunu diffiċli ma f'ċertu każijiet ikunu diffiċli ħafna biex wieħed eh, jevalwa għax il-fat li wieħed eh, jagħmel evalwazzjoni ta' jekk ċertu informazzjoni marbuta ma' ċertu interessi kummerċjali jew interessi oħrajn hija ħaġa delikata ħafna għal parlamentari li jixtiequ lesti li nispiegolkom u anke nurukom każijiet konkreti fejn hemm din id-diffikultà kbira ħafna biex nagħmlu din il-ħaġa. Meta ikon diskussjoni għalet il-President, allura dan l-eżerċizzju sar fil-kundal kondizjonijiet Eh, nispera li fil-kummissjoni eh, mintoġ etaraw xi approċċ apposta li t li, li apposta meġitol f-kooperazzjoni. President, eh, fuq din il-ħagġa nitrattaw aktar il-qoddim. Jiena qalu li inti xtaqt titkellem biex wieġeb lis-Sinjura Panjadeli. Il-komunikazzjoni, ma ovvjament jiena lest li nħares lejn din il-kwistjoni ta' Sinjura Panjadelli nara x'inhu possibbli. Dik ma kienx tweġiba l-mistoqsija tiegħi, l-mistoqsija tiegħi kienet hekk eżattament. Għalfejn tweġiba bħal din għal mistoqsija li kalla tal-anqas erba taqsimijiet fejn wieħed seta' jwieġeb għalija. Issa ek mandiċ eh, tweġiba għax ma nafx il-mistoqsija tijak eh, xkienet eżattament u għallura ma nistax eh, najdlek eżattament xfija. Ovvjament inwedek li inħares li għamrar kem jista jkunu natik li spiega imma ta' spiegi li jistaw jena taw u jena għallura nidħol fl-impen li dawna lok marar kem jista jkun. Grazzi ħafna nixtieq nirringrazzjak ħafna għax-xogħol eċċellenti li għamilt inti fuq iż-żewġ rapporti u li ovvjament eh, ħankomplu naħdmu fuqhom u nsegwuhom flimkien miegħek. Grazzi ħafna tweġibiet li tajt ukoll lill-kollegi. Kjoġbok, kjoġbok jekk tixtieq tagħmel xi kummenti oħra. Nixtieq nagħmel kumment xkejken kjoġbok l-sunjur li kellimni fu il-kwissjoni tar rapport speċjali. Kumment kien ħafna? Jiena naċċetta dak li għattintu napprezzafna dak il-komissu għatti prova tame, ma f'dak li għandu xaqsa ma dan il-rapport speċjali. Għadu misteru għalija għadana xil kummissjoni fl-axħar, mill-axħar id-deċidiet illi toħroċ li tri għalfejn dak ħa 15 il xar barra l-iskadenza li kienem fil-bidu. Dik kienet il-kwistjoni kollha. Grazzi ħafna. U nistana uh, bil ħar nerġa' narak dar boħra. Naddu issa s-sur Stockwell. fissem l-Assoċjazzjoni Names Action for Compensation in Europe din hija l-petizzjoni 7-2008 li tikkonċerna proċedur kontra r renju Unit fuq in-non trasposizzjoni ta' direttiva 37 239 fil-kas Lloyds. Sur Stockwell merba Għandek ħames minuti Jirni ixef huwan huwa tant aħjar imma taqbis xil-ħames minuti x'ma jkollniex ħina d-diskussjoni mbagħad. U għanna puntiħor li rigwarda li sinjura Geringer. Kjoġbok mena. Thank you, Madam President. The... Grazzi, Sinjura President, tal-li l-opportunità biex nitkellem fuq il-Kumitat dwar il-falliment tal-roti fir-Renju Unit. Naħseb il-suġġett fuq l-aġenda tagħkom hija iktar imqassra għax hawnhekk qed nitkellmu fuq in-nuqqas allegat ta' implementazzjoni ta' direttiva b'konnessjoni mal-Kastalloids. Dan huwa veru għall ewwel petizzjoni dwar li ġibna fuq il-Parlament ħaġa li dan il-kumit il-Parlament appoġġja bisħieħ imma dak li għandna issa hawnhekk huwa il-falliment tal-rati fir-Renju Unit biex ikunu konformi ma' trattat li jafti differenti ma' kif qiegħda fuq l-aġenda tajjeb nifakru li l-membri tal-komitat, speċjalment il-membri ġodda, dwar l-istorja twila ta' dan il-każ. Il-Lloyds għanda eh, ma l-Unjoni Ewropea dwar insurance business eh, għanda suq ta' 300 sena il huwa regolat mill-Parlament. Kienu jgħidu li investiment eh, sikur li fija wieħed kien jista' jidħol fija u joħroġ b'mod faċli u li kollha ritenz ukoll tajbin. E, Xu ħafna daħlu fis-snin 80 u fti ħadd minnhom marċieva ċekk jew jekk iva ċekk ta' ftit flus. Imbagħad indunajna l kien hemm e, telfin ta' flus. Anka kien hemm sansi trat mija fil-mija tal-kapital lig intefa' fir-riskju ma setawx e, joħorġu mir-riskju qabel ma mad damu għaddej minn erba snin minn daw it-telfin, minn dan it-telf ta' fis. Umbat kienem politika ġdida li ma jkunux respon li Lloyds ma jkunux iktar responsabli għal dan it-telfin. Eluf ta' nies e, spiċċaw ġew u tilfu flusom kollha. U xu toħrajn bat e, tellaw il-qorti l-aġenti tagħhom biex jaraw ġara. Fl-1989 sal-2002 kien hemm hemm eh, sensiela ta' eh, sentenzi tal-qorti u kien hemm sentenza fejn kien hemm raġunijiet ta' inkompetenzi mill-underwriters, mill-aġenti, sottoagenti, eccetera. l ismiet esterni kienu il-vitmi li kienu vitmi innoċenti minkejja din id-deċiżjoni l-ism ħatma ħa kumpens l għaliex Lloyds nexxilhom jgħidu illi kellhom immunità minn negliġenza minħabba l-immunità li ġabu bu mill-Parlament fl-1982, il-Parlament tar-Renju Unit. L-istorja miskina saret dak li l-Amerikani jgħidu e Ponzi scheme u dan rajna wkoll mas-sur Medoff eh, fil-Istati Uniti. U il-membri tal-Lloyds kien il-salari tagħhom kienu ġejjin minn flus tal-membri li e, tefaw daw il-flus fil-Lloyds. 18 biljun euro tal-liabilities u assi daħlu fil-kumpanija Equitas il-Lloyds ġdida kompliet permezz ta' corporate capital u l-ismijiet ippruvaw jiġbru l-biċċiet wara li ma irċevew kumpens ta' xej minħabba negliġenza u rappreżentanza ħażina u falliment minkejja il-deċiżjoni tal-orti kienet favur tagħhom. Issa nitkellem dwar xi direttiva eh, fl-1997 U sar petizzjoni l dan il-Parlament dak is-sena. Il-Parlament ma għamel xejn dwar dan u sal-2001 l-affarijiet baqgħu kif kienu saret investigazzjoni f'din is-sena fl-2001 ġifieri u investigat ħafna Eh, proċeduri ta' ksur saru imbdew mill-Kummissjoni ma fl-2000 fis-sena 2000 kien hemm att tal-Parlament fir-Renju Unit dwar il-Lloyds fl-2001. Fl-2003 il komissjoni waqfet il-proċeduri ta' ksur għax qalet ir-Renju Unit mhux qed jikser ir-regolamenti mbagħad ippruvaw, il-Parlament ipprova jikkonvinċi il-Kummissju il kummissjoni li ma kienx qed ikun hemm ksur u saret din kienet deċiżjoni ċara illi ġabet ir-rovina ta' min kellu l-flus fihom um, il-viċi prezidenta dak iż-żmien Roy Perry mbagħad der quddiem il-Parlament u mbagħad saru żewġ riżoluzzjonijiet tal-Parlament u kien hemm dikjarazzjoni mill-President tal-Parlament. Dak impass rari tal-Parlament minħabba tħassib ta' ta' stat membru li kien qed jikser b'mod ċar ir-regolament Ewropew u minħabba l-inġustizzja li kienet qed tingħata lill ċittadini Ewropej dan kien il-falliment tar renju Unit li japplika eh, regola eh, tal-1973 u dik tal-1978. Iġvi dan huwa perjodu ta' 23 sena. Sallum il-Parlament u l-Kummissjoni inkoraġġixxu il-membri biex ifittxu kumpens permezz tal-qorti tar-Renju Unit minħabba il-falliment li jimplementaw regolament Ewropew. Skont il-Gvern Ingliż, il-Lloyds kell eh, applikat eh, talba ta' misrappreżentazzjoni U l-axħar deċiżjoni tal-qorti kienet li il-membri li kellhom il-flus fil-Lloyds kienu vittmi ta' rappreżentazzjoni ħażina. Unikwota il-raġunijiet għaliex għandna dawn il-liabilities inklużi uh, unknown u unnamed. Id-deċiżjoni tal-qorti ma kienx vera. Allura fl-2002 u d-dim il-rati ta' Ingliżi Eh, intqal li għal 15 sena kellhom eh, dawk li kellhom il-flus fil-Lloyds kellhom suppost eh, jingħataw il-flus lura. Dal-proċeduri baqgħu sejrin bil-ħsieb li liġi komunitarja ma nkisritx. Din dan il-punt ma kienieċ il kwestjoni il renju Unit il-gvern tal-Renju Unit qal li ma kienx hemm drittijiet illi jfittxu bil-qorti il-gvern. U hawnhekk fejn il-punti sir wieħed ta' tħassib li kull pajjiż fil-komunità u ċittadini kollha għax jina żgur intom eh, konxi illi l-Qorti ta' Ġustizzja qalet ripetutament illi impoġġu responsabilità ta' gvernijiet meta l-gvern ma jkunx lest japplika regolamenti tal-komunitari u għamot tajjeb kif wieħed kif il-gvern kun jiġi impost biex jiġi obbligat biex jattwa regolamenti Ewropej allura hawnhekk għandna telfin ta' flus minħabba li għandek gvern ta' stat membru illi naqas mid-dover tiegħu. U allura daw ħaqhom kumpens, ovvjament jridu jippruvaw illi ah, ħaqhom il-kumpens. Il-rati Ingliżi diġà sabu li dan hu il-każ meta qalu li dawn il-membri kellhom il-flus fil-Lloyds kienu vittmi ta' rappreżentazzjoni ħażina. U anka falliment li jkollok sistema ta' accounting li żgur ma setax tiġri kieku l-gvern fis-snin 70 implementa direttiva. Il-proċess legali kien deċiżjoni tal-Qorti tal-Appell illi n-nis li jistaw ifittxu għal kompens u ma dawk li jkollhom drittijiet biex jimplementaw id-direttiva. Dinja pożizzjoni ma tagħmel sens għax allura tagħti drittijiet biss civil servants li jkunu eh, eh, esperjenzjaw telfien dawk li kienu fis-suq għal dawk li kienu fissu id-direttiva ta' tijom li jistaw ifittxu bil-qorti u jfittxu għal-kumpens. Aħna nemnu li dak li l-qorti tal-ġustizja għanda f'moħħa fil-kazijiet. Il-qorti tirrifjuta li tagħti deċiżjoni fuq dan għax tgħid li kien għat ċar Aħna nemnu l-dan huwa self dak għandu xasamma tnejt li ta' erba ta' trattati kombinati. it-tweġiba ta' dan ir refużijiet mill-rati Ingliżi għanna i-petizjonajna il-dan il-Parlament fl-2008 fl-axħar il-Kummissjoni għamlet sensiela ta' deċiżjonijiet fej qalet illi il-House of Lords kienet għamlet kienet ħatet taksur. U dan skont l-artiklu 243, però id deċidit li ma tamilx proċeduri ta' ksur kontra Renju Unit għaliex qalet U dan ir-raġunijiet mhux ċar u dan il għaliex il-Komissjoni tajt li rati Ingliżi bil-fors għandhom raġun għax il-Komissjoni kienet ikkonkludiet li l-membri ma kellhomx dritt għax ma kienux partijiet terzi. Denja tweġiba surreali u ma memx eżaminazzjoni għaliex din filli ma taqbilx mal-rati Ingliżi fl-istess ħin edha e, e, edha tatjom raġun l-axħar jittra reċenti tal-Komissjoni għallu li jistgħu nistgħu għandna raġun Illa lix skont id-direttiva dan jistaw ikunu il-beneficjar jistaw jkollhom drittijiet, però ma jistaw jagħmlu xejn meta jkollhom meta jkunu faċ ikollhom qudiemhom dan il-ksur daqshekk flagranti, Sinjura President, x'muha sodisfaċenti xejn li ċittadini ma jistawx li jiġbdu għall-attenzjoni tal rati tal-komunità jekk il-qrati tan-nazzjonali jibblokjaw dan il-proċess Aħna għandna petizzjoni toħra illi u koll qegħdin jgħidu li rati Ingliżi mhumiex qegħdin imexxu l-proċess għal e, biex jirreferu għal rati tal-ġustizzja e, e, Ewropej dak li għandhom xasmu mal-ambjent pereżempju. President għanna mm, pozizjoni fej ċittadini u membri tal-ojs tilfu biljuni ta' euros. Għandek l-lum l-eta medja taħħom hija ta' 80 sena. Et nitkelmu fuq negliġenza frodi jew rappreżentanza ħażina minnaħat tal-Lloyds u dawk li jaħdmu taħt is supervizjoni tal-istess Lloyds. Il-gvern tar-Renju Unit għandu supposti dover illi regola il-Lloyds, pero ħassel idejħ. Illum Lloyds hija korporazzjoni ġdida u għedin jiblokkjaw kull proċess <coughs> biex eh, ikun hemm forsi kumpens ta' daw lil daw in-nies. Dan il-proċess eh, qed jinżamm ukoll minħabba li qegħdin jaħdmu flimkien mal-gvern f'dan l-imblukkar u anka il-fatt li <clears throat> ma sarx referenza għal qorti tal-ġustizja minnaħa tal-Rati Nazzjonali Ingliżi. Aħna minna din il-petizzjoni, aħna ma rridux klim ta' simpatija għal kemm il-darba il-Parlament kien wera illi kienet jaqbel mana, aħna rridu huwa ġustizja. U jekk il-Rati Nazzjonali tal-Istati Membri mhumiex lesti illi jagħtu ċerti mistoqsijiet li rati tal-ġustizja komunitari, il-Parlament għandu jisfurzhom biex jagħmlu dan inħossu li għand il-Parlament għandu jgħot attent għal dan il-fatt li għandek stat membru li mhux qiegħed jaqbel mal-liġijiet komunitarji u li mhux qed joqgħod lura milli jieħu azzjoni u jissalvagwardja u jipproteġi d-drittijiet tal-ċittadini. Jina leslin kun tajnuna l-Kumitat biex nwieġeb xi mistoqsija oħra. Grazzi ħafna ħanaddu minnu fiħa l komissjoni fil-fat. Imbat wara jitkellmu l-kollegi, il-Kommissjoni. Is-Sur Borter. Wara il tajja sur Sokol. Ta' fil-kollega tiegħi li issa irtira. Ħanżu fi qosor kemm nista' l-kwissjoni hawnhekk. Ija, li l-qrati Ingliżi mamlux eh, referenza għal deċiżjoni preliminari tal-ICJ. F'dan il-każ wieħed trid jikkonsidra li il-rati tal-prim istanza ddeċidew illi ma kienx hemm bżonn li jkun hemm referenza għall ICJ il-House of Lords li għal arti, orti, miex il-Qorti Suprema, qalblu. Iżda minn kelle għallu li memx raġuni għalfejn dan insir. Skont il-Kummissjoni waslu għal konklużjoni għaddatata. Ritni ċarra illi fl-2008 kellna il-ment l-Kommissjoni Missur Sokol dan inala fit-8 Ottubru 2009. Ġifiri biex namilla ċara u trasparenti din il-ħagġa. Palma għal eh, l-ombudsman qabel wara korrispondenza twila mal-Stockwell li mur li tmur anke qabel marċivejna dal-ilment. Kien hemm korrispondenza mal-kabinett tal-Mekrivi, kien hemm korrispondenza mas-Sur Peri Kol. Il-Kummissjoni l-ewwel net fuq in-non trasposizzjoni ta' direttiva 73 293 eh, waslet għal opinjoni raġunata. Bad kien hemm din il-kwistjoni ta' Lloyds persuni oħrajn li eh, sofrew minħabba dak li ġara fil-Lloyds hija kwistjoni kera ma' kifat Kanna korrispondenza fit-tul mal-Sur Stockwell anke mal-MEP Perry. Din il-korrispondenza fasla minn diġisu su internu mis-servizzi interni kif eh, tistaw taraw kienet kwistjoni l-waqt għanti servizzi legali, kwistjoni li l-qorti Ingliżi, l-qrat Ingliżi mm, rifjutaw li jagħmlu talba għal raġun għal um, deċiżjoni preliminari mill ecj ġifiri il-orti il-rati Ingliżi suppost għalu għalfejn irrifjutaw li jitolbu deċiżjoni preliminari. Il-Kummissjoni qed qalet l-istess pożizzjoni fit tweġiba għal mistoqsija parlamentari li kienem. E 22005 li sart Missur Perry. Insomma, minn MP kemm kien. Allura, wara dan il kastwil twil, anke forsi ma mxiex eh, sew, kien hemm ksur tar-regolament 234 tlieta Anzi, ma kienx hemm ksur eh, ta' dan ir-regolament u għalhekk il-Kummissjoni ma bdiċ proċedura ta' ksur dan ir-regolament fit-8 Ottubru 2009 laqna dan il-każ għaddina il-deċizjoni l sur surs ta' kol dik il-pozizjoni minna ħatana. Ovvjament nistaw nitlu fil-dettalji jek tixtiju. Je duni la parola à Monsieur Chichester. Monsieur Chichester issa. Grazzi, Signora President. Nishtiq nibda billi nesprimi non interess imma nifhem din il-kwistjoni għax niftakar fis-sebajnijiet Kont msiden biex insir eh, name Floyd u eh, kelli niskopri wara biex xorti tajba ma stajċ namelek għax eh, ma kellix bizdejiet rizorsi finanzjarji biex namelek kifat xorti ħadmet favorija, pero ovvjament nifem is-sitwazzjoni ta' dawn il nies dawn is-sitwazzjoni kelli ħafna itri minn kostitwenti illi semmew ħafna mill-aspetti, aspetti mhux sodisfaċenti f'dan il-każ din is-sitwazzjoni, din is-saga li għaddejja. Illi għal xi ħadd barra eh, sitwazzjoni li huwa kompletament ġdida s-sitwazzjoni forsi jistgħu jidru li huma tal-iskandament, tal-iskantament u kelli ħbib ukoll isfaw vitmi ta' din is-sitwazzjoni. Men mela, allura qed nieħu gost li qegħdin nissemmu wkoll ex kollega tagħna Lord Perry li għamil biċċa xogħol tajba wkoll f'dan il-kumitat dan il-Parlament fisem in-names tal-Lloyds biex jipprova jfittex li ssir ġustizzja magħhom. Madan kollu se fejn fl-affarijina issa sissa il-Parlament ħass illi għal dawn il-petizzjonanti għamel li seta. Ħass li għamel li seta. U jiena eh, impressionat bil-fatt illi dawn il-petizzjonanti mhux qed jieħdu leb bħala tweġiba u komplew jisusu bil-każ tagħhom. U naħseb li aħna nagħmlu ħilitna biex din il-ħaġa żomu ħajja. Dan l-istess pal kwistjoni tal-equitable life. Għamek u kollir sistejna kem stajna. Imma nixtieq eh, infakkar lis sur Stockwell u lill petizzjonanti l-oħra illi responsabilità mhux limitata tfisser responsabilità li, li tkun uh, eh, mux limitata u ħafna nismarfux din il-ħagġa li jekki fil-fat u jisom eh, nqabdu f'nassa. Ovvjament iċ-ċirkustanzi jibidlu r-reġim ta' taxxa li għamlu Lloyds Investiment daqstant attrajenti biddel u affarijiet oħra tbidlu wkoll. Xorta ma naħseb li għandna dmir li għalda boħra namlu l almutana għalli ħalli nippruvaw nġelu lill awtoritajiet biex tal-anqas jispjegaw id-deċiżjonijiet tagħhom jiena smajt l-rappreżentant tal-Kummissjoni l-ispjegalità tal-pożizzjoni tal-Kummissjoni. U nishti najdlu prosit tal-li għamel dak li seta f'każ li huwa fqir u mhux eh, kif suppost u xaħat għandu jitfa naqra pressjoni fuq il-Komissjoni biex terġa' taħseb naqra fuq la dan l-affarijiet. Mela żewġ sibiet qabel ma nagħlaq l-ewwel net, meħa ħajħallas għal dan għax tant għaddew flejjes hawnhekk jista' jkun illi eh, wieħed jagħti kompens il dawk names kollha li eh, sofrew dan mela dik hija konsiderazzjoni pratika. Mbagħad hemm kwestjoni li l-Komitat tal-affarijiet legali tagħna għandu jwieġeb għalija. Hemm preċedent illi l-Parlament jitlob illi ECJ ħareġ ir-referit lil qorti mill-Kummissjoni jew minn xi stat membru. U forsi jistgħu jagħtuna tweġiba naqra malajra għal din il-ħaġa. Nistgħu hemm possibilità nirċivu tweġiba malajra u dik tkun tista' tissodisfa' l-Sur Stockwell, jitispjaċini ma nistawx eh, komplu nieħdu interventi, imma din il-petizjoni ħan uħduwa, ħan għeduwa fuq l-agenda tal-koordinaturi, ħan naraw xista jisir ħalli nejnukom, għax ovvjament aħna eh, smajna u fimna it-ħassib tijek. Eh, nħossu li għal ġittemmu aħna U aħna wkoll ħankelmu lill-kollegi tagħna tal-Kumitat tal-Affarijiet Legali ma nistax nerġa' l-opportunità li titkellem għax tiġaq biżna sew il-ħin. Is-Sinjura Geringer issa nitloba skuża tal-fatt li ħadna daqshekk fit-tul u tal-li għandha ftit ħin biex titkellem. Grazzi ħafna Sinjura President. Din it-tema eh, tanti hija kbira li wieħed nistax jieħu minuta biex jippreżenta. Imma xtaqt nagħmel mistoqsija lill-Kummissjoni. Forsi jistgħu jituna t-weġi ballu imbagħad jew wara. Għan namela bil-Pollak il-mistoqsija tiegħi. Nixtieq nagħmel mistoqsija lill-Kummissjoni Ewropea. Il-pipeline Nordiku qed eh, beda l-bini tijaw fil-bidu ta' april fil-rapport tal-2008 mħejja komitat tal-petizzjonijiet aħna u rejna ċertu oġġezzjonijiet u riservi l-investitur suppost kellu joffri studju tal-impatt ambientali illi suppost kellu jitħejja minn korp indipendenti mażul mill-istati baltiċi kollha. L-istati kollha li huma inklużi fil-proġett jew inkella li jistgħu jkunu friskju. Il-mistoqsija tiegħi hija din. Il-Kummissjoni wasli studju bħal dan, approvat studju bħal dan, sa nafu aħna ma kien hemm ebda istituzzjoni Ewropea illi ħejjiet studju bħal dan, minn flok kien hemm rapport imħejji mill-investitur. Mistoqsija tiegħi din. Jista' ċittadin illi jiex ma xtajta tal-Baltiku jorqod brasu mistriħa, jew dan hemm ċertu riskiju, riskija li, li ma jafx bijom. Ġifiri nishtiq nistaqsi fuq dan l-istudju, jekk kienx indipendenti, għawx mistaqsi toħra sur għalikas. Grazzi ħafna, ma tantx għandna ħin biex nagħtu tweġi bid detaljati ħafna, imma Din hija kwistjoni importanti ħafna. Ġi diskussa hawnhekk fil-Parlament għat drabi u anke fix xi smih pubbliċi. L-ewwel net irid ngħid li dan il-proġett ġi inkluż fid-deċiżjoni tal-linji gwida għal proġetti ten fl-2006 flimkien ma' ħafna proġetti oħra. Wara dan, żviluppatur privat talab għal autorizzazzjoni biex wettaq dan il-proġett taħt il-kompetenza tal-istati membri fi kliem urħal jkun jista sabiex ikun jista jisir dan il-proġett ikrit ikun hemm il-konsens eh, ta' ħafna stati membri oħra skont il-żoni esklusivi u l-ibra territorjali li kienu ħajqaw taħdan il-proġett li kien ħajgħaddi minnhom. mill bidunet kien hemm dubji fuq l-impatti ambjentali u l-Kommissjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew ġew marfa fl-2007 fil-fatt fuq dawn l-affarijiet u li ġara kien il ġi indikat mod ċar li għabbażi tal-liġi Ewropea kien ċar li dan il-proġett għandu issir fuq studju sħiħ tal-impatt ambjentali kemm għabbażi tal-, -impatt konvenzjoni ESPO fu l-implikazzjoni transkonfinali u wkoll id-direttiva fu eh, l-impatt ambjentali li tapplika territorju tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni mill-Bidunet qalet li istituzzjonalment manda ebda rwol fl-istudji eh, indipendenti fit-tfassil tagħhom. L-indipendenza tiġi garantita mill-proċess tal-evalwazzjoni tal-impatt ambjentali innifsu. Minħabba li forsi l ma ftehmux tal fuq din il-ħaġa. Irrid ngħid illi f'din il-proċedura partikolari wieħed irid iqis illi ħames evalwazzjonijiet fuq l-impatt ambjentali saru fuq livell nazzjonali u kien hemm studju ġenerali fuq l-impatt ambjentali taħt il-konvenzjoni ESPA li kopri l-żona kollha kemmi l-evalwazzjoni tal-Ġermanja kien fija 1046 paġni ta' rapporti tekniċi, 48 fuq affert li l-pubbliku jimara fuqhom, 127 paġna ta' affarijiet li għandu suq mal-allianz kont natura 348 informazzjoni 340 paġna kien fija informazzjoni teknika u l-pija kien fihom informazzjoni ta' natura ġenerali. Kollox ġi diskuss fil-konsultazzjonijiet u kien hemm l-esperti tal-istati membri illi segwew dawn l-affarijiet. Hemm grupp ta' esperti mill-istati membri. Fit-tmim ta' din il-proċedura illi ġiet konkluża bil-ħruġ tal-permessi ambjentali kien hemm eluf ta' konsultazzjonijiet ta' kemm il-pubbliku u kif ukoll il-pubbliku ġenerali konċernat. Biex natikom eżempju, il-rapport ambientali tal-Izvezja indbat għal kummenti fuq livell uffiċjali l-Autorità Ministri fuq l-Enerġija, l-Bord Nazzjonali tas-Sajt, Amministrazzjoni Marittima, il-Dipartiment Nazjonali tal-Polizija, il-Forzi Armati, il-Gwardji tal- tal-Bahar, l-Istitut tat-Temp, il-, -Temp, il S-Serve ġeografiku, il-mużewijiet marittimi nazzjonali u l-Aġenzija tal-ħarsin tal-ambjent fost affarijiet oħra u allura sem pubbliku ukoll kien importanti ħafna fiħdan il-konvenzjoni ESPA u l-istati membri kemm dawk li nataw li qed joħorġu l-permessi u kif ukoll il-pajjiżi Baltiċi kienu involuti f'din id-diskussjoni. Għalhekk Il-Kummissjoni kif edna għatta drabi m'għandix il-kompetenza u ma tistax tieħu post ir-rwol istituzzjonali tal-Istati membri. Aħna mxejna mal-proċedura, aħna żgurajna għatta drabi illi kwistjoni kollha tqisu kif suppost u għal darbohra bħal eżempju nista' nsemmi problema kbira li kienet mill-bidunet. fuq il-munizzjon. Aħna ridna li mill-bidunet dal-kwistjonijiet jitqisu. Studji dettaljati identifikaw ċertu aspetti illi il-pubbliku aċċetta illi jinqerdu. Din hija proċedura rutina li ssir mill marina Dawn huma affarijiet li huma kontrollati mod responsabbli mill-gvernijiet tal-istati membri. Per eżempju, il-Kummissjoni kif tista' tajt jekk ikun hemm eh, ximina kif din tista' taqbad xi minjieri kif kif din dawn il-minjieri tista' taqbad u tneħħihom. Kien hemm ta' okkażjonijiet fejn kellna nimxu pass wara l-ieħor, pereżempju eżempju fil-Ġermanja. Kien hemm appell legali tad deċiżjoni tal-awtoritajiet Ġermaniżi biex jagħtu permess minn żewġ NGOs fosthom kien hemm il-WWF. U wara diskussjonijiet mal istituzzjonijiet pubbliċi il-promotur u l-NGOs ġi deċiżi jtieħdu miżuri addizzjonali u daw l-NGOs irtiraw l ilment tagħhom. Mela lura bħalissa il-permessi ingħataw bħala riżultat ta' dan il-proċess twil eluf ta' paġni illi ħarġu lill-awtoritajiet u lill-pubbliku u l-Kummissjoni allura tqis illi ma kien hemm ebda bżonn illi jkun hemm xi studju partikolari mill-Kummissjoni illi la kellha l-kompetenza u laqas is-seta li tieħu post ir-rwol tal-Istati membri f'dawn il-proċessi. Lesti li natukom rendi kont fid-dettal ta' dak kollu li ġara għax l-informazzjoni kollha hija disponibbli tistgħu tarawha u Tistaw tarawhom ċertażin hemm eluf ta' paġni, imma tistaw taraw il-proċedura interna eżattament x'ġara qabel ma l-permessi ambjentali nataw mill-istati membri mill-awtoritajiet kompetenti fiħdan dawn l-istati membri. Grazzi. Merci beaucoup, bon, je vais tout... Grazie ħafna, ikolli nieqa hawnhekk, nirringrazzja lill interpreti li aċċettaw li jkomplu jaħdmu naqra aktar. Hemm bżonn li nifqu hawnhekk issa. Ja tema importanti Sinjura Geringer, ħani proponi li nqeduha fuq l-aġenda eh, daqtu jekk fil-fatt eh, l-sekretarjat forsi tista' dilu dawn l affet li qed titkellem fuqhom li forsi ma għadna ma nafux bihom. Nirringrazzjak bil-qudiem jekk tagħmel hekk, ġifieri. Grazzi lil kulħadd, naġġorna seduta, grazzi.